So, uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think... Um... nafsinar tajjeb, sinjuri, naħseb li nistaw nibdew. U speċjalment nagħti merħba li l-kollegi distinti mill-SND li huma l-unika nies li s'issa naqdu miegħi wara nofsinhar hawnhekk. Għalhekk naħseb li għandkom tingħataw merħba speċjali. U skudawni li għana din ir-regoli daqsxejn eċċentrika, Imma naħseb li gruppi politiċi kollha għandhom fil-fatt jieħdu l-eżempju tagħkom. Mela, merħba din il-laqa ta' għan nofsinar, fakkarkom li il-laqa li għanna laqa għada u koll fil-ħodu, nidri kon daqxie xinu ma' il tal-agenda dal-waqt imma. Qabel nixtieq nagħti merħba wkoll lil dawk li qegħdin isseguna minn fuq l-internet. Din hija kamra daqsxejn stramba li għadna hawnhekk illum imma Mm, fil-fatt għaz nistan sabban bżon tromba biex nara l-membri kollha għandna wkoll spazju fil-galerija ma insomma nippruvaw. Issa, l-agenda l-jumejn li ġejjin nistaw nadottaw naħseb mod formali l-unika bidla li kolli ngħidilkom biha hija illi fil-votazzjoni ta' għada ħankunu qegħdin nivvotaw fuq ir-rapport tas-Sur Bilan qabel ir-rapport ta' Sir Mayer dik hija l-unika bidla li hemm li qablu dwarha bejnietom ir-rapporters ma xorta nivvotaw fuq iż-żewġ rapporti għada filgħodu. Il-votazzjoni tqada ħtibda fl-10 ta' filgħodu. Qabel ħajkonna preżentazzjoni però importanti fuq proposta ġdida minn Digi Texut fuq il-ksur ta' regoli tal-dwana u sanzjonijiet li waslet il-na daqxejn tard biex nidħlu fija fid-dettall imma koordinaturi Ħatru li Sinjura s Sinjura Kwi biex jatmu fuqa b'mod konġunt e mill-PPE u l-SND u għada ħajkunu għadin jiddiskutu it-weġibit tagħna għalija din li ħan naħseb forma ta' riżoluzzjoni sabiex nkunu nistgħu nidu proċess naħseb li dan ħajkun importanti. Tlab li Sur Zelinski ta' DG Texud biex jitina di prezentazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' impatt ta' din il-proposta sabiex naraw eżattament x'inhu valut. Imbagħad ħaġa oħra ħaġa li jemżon nivotaw fuqa għada punt ġdid huwa il-korriġendum fuq il-proposta ta' direttiva tal-utilities parti mir-riformi tal- xi republiku li dun nikkoreġu xi referenzi tal-annessi u hekk jiġifier mhux kontenut politiku. Dan ħajkun fuq l-aġenda tagħna għall-inqas hekk qed nipproponi dan assumi li kulħadd qed jaqbel nistgħu taw l-aġenda jifa grazzi ħafna ta' dan. Tajjeb, mela. Forsi rajtu poster barra illi il-dokumenti kollha jinsabu fuq il-pjattaforma ta' li meeting ġifiri da' kolla minnkom li għandkom il-tablets kom tistaw turċivu dokumenti b'mezz elettroniku, mux bil-fors bil-karti. Ovvjament naħseb ħafna ħajkunu dawk illi ħa jagħmlu użu minn dan. Mux ħajkonna newsletter din il-ġimma zda suppostantkom tirċivu waħda laqa li imis. Fl-axħar qabel ma nkomplu bil-punti ta' sustanza hemm il-minuti li ġew pubblikati tal-laqa tagħna tad-9 ta' Jannar u daw jiġu konsidrati adottati sal-aħħar tal-laqa jekk ħadd ma joġezzjona għalihom. Qabel ma ngħaddi issa għal rapport ta' professur Korea de Campus huwa illi nistieden li rapporters u li l-oħrajn sabiex jaġġornawna ftit fuq il-progress dwar il-negozjati ta' trialogu jiena kontent li s-Sinjura Xalda Mowser tinsab maħna din hija rapporter fuq il-Regolament ta' Sigurtà ta' Prodotti ta' Konsumaturi u ħanistidina għalhekk minna hawn ftit ieħor sabiex taġġornana daqsxejn dwar il-progress jew in-nuqqas tiegħu il-qiegħed li hemm u tgħidilna eżattament xinu ma jew x'għandhom ikunu l-aspettattivi tagħna signora Corin Lagan mhux għadawnek U għalhekk forsi nista' inkun jien li ngħidilkom daqsxejn x'ġara fuq li invoicing fiex il-pubbliku tafu li dana kien ehm, xor fuq leġiżlazzjoni qasira iżda importanti sabiex inkunu nistaw inkomplu navanzaw bi kwestjoni tal-invoicing u il rapporter fil-fatt ġabet ħafna l-fin espert maħal dan is-suġġett flimkien maċċadu Shadow zomna ħafna titjib f'din il-proposta, issa wasalna biex nilħu ftehim wara żewġ trialogu. Forsi tiftakru li tajna li sinjura Korenangen mandat sabiex u biex tinnegozja u iħa tkun għada sabiex prezentanna dan għal-ftehim u tistidinkom sabiex taqblu miegħu. Mux ħana għad nidħol fil-dettal għal daqstant, sempliciment xtaqt najdilkom il sinjura Korena Ngenera għada maħna, mela ħanniħa niskot jena u tajdilkom iktar dwar is suġġett hija stess. Naħseb tista' tieħu siġġu hawnhekk għal is-sippost hawnhekk din in-naħa. Issa nistiden l-Sinjura Langen titkellem minnaw u ftit ieħor. Imbagħad kien hemm trialogu ieħor fuq l-aħħar biċċa tal-qafas leġislattiv ġdid tal-pressure equipment. U dan waqajna lura għaliex il-Kunsill qiegħed jagħmel iżjed bidlieta li dan ma kienx li rċivejna ma kienx eżattament dak li konna qegħdin nistennew għaliex il-ċertu bidlit li għamlu l-Kunsill ma fsibniex aċċettabbli aħna, imma issa nexxinna naqblu dwar din id-direttiva u fil-fatt issa ħajkolkom tivvotaw dwar dan il-ftehim mhux għada imma dal-waqt naħseb. Ikkonkludejna issa fuq dak is-suġġett. Sinjura Colin Langen. Qabel ma wasalt u naqatmana inti kont qed ngħidilhom daqsxejn li kollegi dwar is-sitwazzjoni attwali tar-rapport tiegħek forsi tgħidilna xi ħaġa x'taħseb inti fuq dan is-suġġett bħala rapporter. Skużani li wasalt tard, President. Fil-fatt ma smajtx l-introduzzjoni kollha tiegħek, għalhekk permetti li kantejn malajr. Mela ħna kellna trialogu u kifat jiena sam il-bidunet il-konċessjonijiet fl-applikazzjoni tal-ambitu kienux ċettabli. Tħallna fiktar dettal dwar protezzjoni tad data il-B2B u fuq dispożizzjonijiet ewlenin dawn aħna daħalna artiklu ġdid u tajna ċans li l-Kummissjoni 36 xar sabiex tippubblika. Imbagħad ikun hemm il-fażi teżaminazzjoni illi eh, ħdimna fuqha u kun hemm ukoll il-kwistjoni tal-ispejjeż l-applikazzjoni tal-iskadenza rnexxinna niksbu 18-il xahar għal kompiti jew lenin u 24 xahar jiġifieri sitt xhur addizzjonali fil-każ tal-fażi ta' wara. Jiġifieri Ir-riżultat kien wieħed sodisfaċenti sew. Naħseb illi ta' min jirringrazzja il-President tagħna issa li kien impenjat ħafna fir-rigward tal-kalendarju tagħna u fil-prinċipju naħseb illi għandna suppost nilħu ftehim issa mal-Kunsill. Lele jina sempliciment qed nimxi fuq kif jigudani l-Kumitat. Naħseb li inti u x-shadow zamiltu bieċa xogħol tajba ħafna sinjura rapporter issa nivvutaw fuq dan il-ftehim għada. Mela biex nikkonkludi dan din informazzjoni li qed intikom fuq trialogu nistina s sinjura Xalda Moser biex tittina aġġornament dwar ir-rapport tagħha u m'għandix dubju ħadd kopri wkoll is-sorveljanza tas-suq iva President ħankopri s suġġett kollha aħna fid-Danimarka ngħidu illi jekk ma jkollok aħbar ta' xejn ħafna drabi dinha tkun ħaġa pożittiva imma aħna f'dan il-każ m'għandna l-ebda ma smajna xejn minn il-Kunsill u fl-opinjoni tiegħi dinha ma tantx huwa sinjal tajjeb Mela, ħana mela ċara li musejna xinna nil-uftajim mal-Kunsil qabel dan it-tmim ta' dan il-mandat ma' mux għetna men li junaxxinna. Edna bosta drabi li aħna għan ntellaw il-rapport u dim il-plenarja u għadin id-diskutu eżattament meta jkun l-aħjar li dan isir għaliex aħna l-koll nemnu li importanti ikollna ċans li niddiskutu jkollna dibattitu tajjeb fuq. U l-aħħar plenarja ta' april pjuttost mimlija bir-rapporti tiġa ma qegħdin naħdmu u eh, ma nistax sfortunatament ngħidilkom eżattament flima plenarja nistgħu ndaħluh dan ir-rapport qegħdin nippruvaw illi però insibu ħin tajjeb, ħin adattat, kif ikolli informazzjoni dwar dan, nejdilkom anke meta jkollix informazzjoni dwar id-data, meta nejdilkom jiena, jiġifieri kemm jiena u kemm is-Sinjura Peter Cannon ħana eh, niġbru li shadows għam ikolna diskussjoni magħhom naraw kif għandna nipproċedu biex forsi nsibu kompromessi ġodda. Anke jekk ikun hemm forsi xi bidliet fir-rapport jew le. Ġifidin hija diskussjoni illi ħajkonna aktar il-qoddim kif ikonna d-data tal-plenarja. Ġifi dak bazzikament kull ma kelli xinajt minna ħatijaj lebda ħbar ġdida. Iva, grazzi mela dinja ħagġa diskutenja bosta trabi ma wa dizappunt kbira kullħat li ma nixxilnix navvanzaw, specialment għalli xinna li votajna fuq din il-proposta eh, minn ottubru. U f'dak li għandu xaqsam mal-plenarja l-lura s-saħna bħalissa din negozjaw mal-gruppi politiċi li ħajdeċidu l-agenda finali. Jekk irridu naċċertaw li konna ħin tajjeb għal dibattitu fuq din il-proposta kif nemmen li għandu jkunem, l-unika soluzzjoni hija eh, marzu jew forsi il-mini plenary ta' april għax fil-plenarja ta' april ħajkun hemm ħafna affarijiet li jispiċċaw jitħallew għall-aħħar u fil-konferenza ta' presidenti fi Strasburg u l-ġimgħa li għaddiet li kien hemm periklu sew li d-dibattitu ħina d-dibattitu ħajkollu jiqsara xem daqshekk xiġi diskuss. Għalhekk iktar ma nistgħu niddeċidu meta nistgħu ndaħlu dan ir-rapport tant l-aħjar. Ma nista' ħadna d-deċiżjoni formali u rridu eh, navanzaw bliktar mod rapidu possibli, sa naraw x'nistgħu nagħmlu. Sewa ma mela issa ngħaddu għal l-abbozz tar-rapport għal proposta ta' regolament dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtorità amministrativi tal-Istati membri sabiex jiġi sigurat l-applikar korretta tal-liġi dwar materja doganali u agrikoli. Il-rapporter Sur Korea do Campus għandu Shadows, speċjalment is-Sur Ross li naqat mana riċentement u uh, kuntenti li l-PPE tak rwol importanti immedjatament. Imbagħad li Schmidt mill-Liberali Wesley Fox, Sr. McClarkin ukoll, Proset u dawnek. Manna l-ħadd mill-ħodor fostna Imma ħan nisimma għallura xandu xejdinna rapporter u shadow rapporters imbagħad jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jikkontribwixxi ovvjament kun jista' jagħmel dan. Il-Kummissjoni fejn tinsab hawnhekk hemmhekk proset. Surġana ki, xek. Sawa qed ngħidu e, ismek? Tajib. Is-Sur Konsertopoulos kien qiegħed jikkoreġi l-mod kif ngħid l-ismijiet bil-Grik. Imbagħad għandna l-unitat ta' Olaf koll responsabli ġifiri wara l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ngħaddilkom il-kelma l komissjoni Naddi l-ewwel rapporter. Ah, ok. Uh, Presidente e caros colegas, uh, a atuação contra as. Presidente, colegi. Proteção dos consumidores. Mela, aħna unek għadin nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej u niddefendu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Sabbix, u koll kunem kooperazzjoni doganali tajba em regolament ta' 97, regolament 55 illi edha fisseħ bħalissa ma li għanda ħafna nuqqasijiet u twassal għal ħafna problemi kif fil-fatt għandna rajna mill-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni l-Aġenti Doganali mandu sawx jaċċertaw illi dak li qed jiġi u huwiex konformi ma' dak li hemm fil-kontenatur. Hemm ukoll abbuż mis-sistema illi ikompli jikber minħabba li l-ambitu limitat ta' sorveljanza. Rajna madwar 107.7 miljoni ta' euro li intilfu minħabba frodi. U dana f'konnessjoni ma' diskrezzjoni falsifikata tal-prodotti li qegħdin jiġu dikjarati. Dan huma biss dak li l-Kummissjoni ndunat bih. Il-problema hija ħafna kbar minn hekk każijiet ta' abbuż minħabba riżultat ta' prodotti li ġew trasportati waslu għal 12 miljun euro fis-sena minkejja li ma hemm l-ebda data tangibli, ġifiri hemm potenzjalment 30.000 kas ta' frodi potenzjali, anke minħabba min fl-inkjesti ta' Olaf u mill-esperjenza nafu illi min ta' tlita sa' seba' xhur sabiex jiġu akkwistati dokumenti relatati mal-każijiet u dan jwassal għal ħafna telf. Il-qorti tal-Awdituri għamlet eh, verifika fl-2010 għalet illi minn 274 dikjerazzjoni 49 kienem 49 zbal li wassal għal telf dirett ta' madwar nofs miljun euro. Dawn is-somom ma jistawx jerġaw jinġabru ma sklużi mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U mhux biss ma jistawx jinġabru imma il-fat li ma jistax ikunu rkuprati fisser li hemm inċentiv għal aktar kriminalità. Għalhekk aħna rridu intejbu l approċċ tagħna hawnhekk lejn din il-kwistjoni, nevitaw il-burokrazija u naċċertaw illi il-suq il suq intern ikun sikur u naċċertaw li kun jista' jaħdem kif suppost għaliex minħabba daqs l-iskala tal-frodi għandna bżonn ta' mekkaniżmi ta' prevenzjoni kemm fuq livell ta' Unjoni kif ukoll fuq level ta' Stati membri. Xtaqt ngħid kemmtejn ukoll dwar l-emendi illi ressaqt fuq is-sustanza emenda sitta biex tkun konsistenti ma' artiklu wieħed u biex ikun hemm ukoll konsistenza fit-test kollu kemm hu. Jiena ċarajt id-definizzjoni tal-fornitur tas-servizzi. Emenda seba' tikkonċerna 16a li huwa ġdid rikonoxximent legali tal-evidenza, jiġifieri dan għandu x'jaqsam ma' ċertezza legali għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni dwar dawn din l-evidenza li għandha tiġi rikonoxxuta legalment fl-istati membri u din hija possibilità li għandna nestanduwa wkoll għal każijiet ta' fornitura spontanja tal-evidenza. Imbagħad 18 a l-inventarju tad-data sissa aħna għandna biss ċertu tipi ta' trasport ta' kontenituri li nikkonsidraw fl-Unjoni Ewropea, ma jdu nikkonsidraw il-possibilità li l-ambitu jiġi assis fil-ġejjieni il kummissjoni sabiex inkopru wkoll it-trasport fuq l-art u flajru u mhux biss bil-kontenituri emenda 15 ukoll. Hawnhekk manna lebda kopertura attwalment tad-dejta m'hemm lebda dispożizzjoni biex tiġi inkluża data personali imma minħabba tħassib li smajna minn naħada dawk involuti fit tħejja ta' dina la bozza leġislazzjoni aħna dirilna li għandna bżonn ta' iktar kjarifika rridu namlu ċara illi ir-rappertorju il m'għandux ikollu data personali 22-23 fuq artiklu 18 aċċess dirett mill-Kummissjoni dwar tal-bits għaddejta minnaħa naħa tal-operaturi ekonomiċi sabiex dan nagħmluh effettiv għandna bżonn ta' ċarezza. ċarezza anke fuq l-akkontabilità tal-Istati membri sabiex jipprovdu informazzjoni l kummissjoni meta din titloba. L-Istat membru ta' l-operatur ekonomiku huwa dak responsabbli huwa l-parti responsabbli li għandha tipprovdi din id-dejta. Fi żmien 15 meta ssir it-talba li għandna llum huwa illi ħafna stati membri ma jweġbux it-talba tal-Kummissjoni għall-informazzjoni fi żmien stipulat jew forsi m'għandhomx ir-riżorsi meħtieġa jew għax raġunijiet oħrajn imma dan ifisser li l-proċess allura ma jkunx jista' jissokta u għalhekk wara li jiskadi dan il-perjodu ta' 15 ta' ġimagħtejn jiġifieri l-Kummissjoni għandu jkollha dritt li tersa' qudiem l-Istat Membru mod dirett sabiex tiġbor dina l-informazzjoni dina l-evidenza sabiex il-proċess ikun jista' jitkompla. Dan il-perjodu ta' ġimatejn għandu jaċċerta li ma jkun hemm l-ebda duplikazzjoni, imma jekk ma jkunx hemm tweġiba, is-silenzju għandu jitqis bħala konsens minn ħata l-Istati membri. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid fuq dan il-punt huwa illi teżisti problema fit-traduzzjoni eh, fil-verżjoni Ingliża u Olandiża ta' dawn id-dokumenti. Emenda 20, emenda 22 għandha tgħid hekk il-Kummissjoni tista' wara talba tal fuq lill-Istati Membri u mhux ehm, fuq talba tal-Istat Membru Ġifi jiġifieri dana qiegħed fit-tekst komandi għandi wkoll ngħid li teżisti problema fejn għandu jkollna wieħed a tnejn u il-paragrafu ta' wara jagħmel referenza mhux korretta għal dan l-artiklu. Emenda 25. Il-verifika vizavi pajjiżi terzi. il kommissjoni tista' tuża dokumenti uffiċjali minn pajjiżi terzi mingħajr ma tkollha xi jew tkun parti minn missjoni f'dak l-istat. Aħna nasbu li mhux bil-forsi tkun hemm missjoni f'dak il-pajjiż terz meta wieħed jista' jifranka għax wieħed jista' jifranka l-flus u jista' juża metodi wkoll iktar effettivi. Mbagħad artiklu 29 eh, artiklu 41 il istati membri jekk jaqgħu lura jistgħu iwaslu għal ċertu dewmien. Qed niskellem hawnhekk fuq emendi 29 u 30 ta' artiklu 40. Qed nitkellem fuq skadenzja hawnhekk jista' jkun investigazzjonijiet effettivi u l-inkjesti jistgħu jaslu għal konklużjoni effettiva jekk ikollna perjodu ta' żmien għal zamma tad-dejta hemm oqsma wkoll fejn nistgħu nissimplifikaw it-tekst hemm ċertu partijiet li nistgħu nissimplifikaw sabiex ikun iktar faċli wieħed jaqrah mingħajr ma noqogħdu nirrepetu l-ħin kollu ċertu affarijiet, pereżempju referenzi għal regolament eh, wieħed jew ieħor. Dem konna ħafna repetizzjoni li m'għandniex bżonna. Nifakkarkom li l-iskadenza għall-emendi hija nhar l-erba' tnax ta' frar, ġifieri jumejn oħra. Diskussjoni tal-emenda ħassir fit-18 ta' Marzu ja kollox jimxi sew ir-rapport jitlaq qudiem il-plenarja f'April. Grazzi President. Good, well thank you very much for that. Grazzi ħafna. Grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek, verament korretta. Jiena naħseb li dejjem ikun xogħol xogħli għal rapporter li indirizz emenda għal regolament eżistenti. Ġifieri dejjem tittifhem ir-regolament li jkun hemm eżistenti wkoll. Grazzi ta' dak ix-xogħol siwi tiegħek, issa ngħaddi l-mikrofon għax-shadows għall-kommenti tagħhom l-ewwel l-Onorevoli Ross. Uh, Mr. President, uh, thank you very much. Grazie President, grazie ħafna. Jekk irridu nħarsu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, ma anke l-interess finanzjarju tal-kumpaniji tagħna, speċjalment il-konsumaturi tagħna, irridu ntejbu l-applikazzjoni tal-liġi tal-affarijiet ta' dwana u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' dwana tagħna. Għal daqstant, rridu natu l-Kommissjoni u l-autoritajiet nazjonali il-mezzi biex jevitaw it-kazbir tal-liġi ta' dwana. Nappoġġa il-proposta naqbel naqbel mal-approċ ta' rapporter. Madana kollu, għawnek, dawnu l punti ewleni li nishtiq naqsam maħkum. Fil-kas tal-depozitorju tad data li kunu rċivow il-fornituri ta' servizzi l-emenda 8 u l-emenda 16 rridu nizguraw li dawk l-informazzjonijiet sensittivi importanti kunu mħarsin. Jiġifieri l-imprenditur u l-istati membri fl-interess tagħhom li ħarsu dan. Imbosta mendi per eżempju 19, 20, 21 fejn il-rapporter jimmodifika l-artikoli fuq il-protezzjoni ta' data. Pala prinċipju jena naqbel maħħom għaliex hemm bidliet aktar tekniċi, iżda rrid inkun moħħi mistrieħ li ma jkunx hemm problemi fil-futur bil-libe fil-Kumitat tal-Affarijiet tal-Libertajiet Ċivili anke fl-emenda 22 u 23 dwar il-possibilità l-Kummissjoni tikseb direttament l-informazzjoni mill-apparaturi ekonomiċi hija kwistjoni sensittiva għaliex minn banda rridu nħarsu l konsumaturi Iżda mill banda l-oħra għandna l-kumpaniji tagħna wkoll. Ħan nirrispettaw is-sussidjarjetà jekk aħna nħallu l-Kummissjoni tindaħal fil-kumpaniji tagħna Il-rapporter għandu approċċ interessanti, iżda dan ser ħares il-konsumaturi din il-mistoqsija tiegħi. Nixtieq nagħlaq billi l-estensjoni billi nitkellem dwar l-estensjoni tal-perjodu taż-żamma l-ħazna tal-files tal-Kommissjoni dwar id-database tal-identifikazzjoni fide li għandha xtaqsam ukoll ma' dokumenti ta' investigazzjoni u anke l-inkjesti amministrattivi jew inkella starriċ kriminali. Għalija l-estensjoni proposta mill rapporter jider li mhix neċessarja fl-opinjoni tiegħi il-perjodu ta' 3 snin sa' 6 snin biżejjed. Lest niddiskuti dal-punt ma' rapporter u l-punti l-oħra kollha ma' sur de Campos u l-kollegi oħrajn fil-ġemat li ġejjin. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much indeed, Mr. Grazzi ħafna, Sur Ross. Signora Schmidt. Thank you very much, uh, Mr. Schmidt. Grazzi, President. Nirringrazzja l-rapporter. Naħseb li intamilt xogħol eċċellenti u kif qal il-President ma tantx hija faċli tagħmel dan f'dawn tagħmel ċirkostanzi suppost taġixxi fil-ħin u fil-pront inkella ma jkun ix-xogħol tagħna jkun għal xejn. Naħseb li huwa importanti estremament importanti vera f'waqtu u tassow Dan huwa dokument politiku għaliex qed nitkellmu dwar il-flus u dwar il-frodi kif ukoll dwar il-korruzzjoni u għalhekk naħseb li l rajna r-rapport mill-ġimali għaddiet fejn il-Kummissarju Malmstrom ippubblikat l-ewwel rapport fuq il-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. U l-medja tal-Unjoni Ewropea hija mifruxa wisq u anke l-frodi għanda 76% ċifra enorm għolja ħafna kif inu possibli forsi fir-Renju Unit imma l pija kif, kif tara dal-affarijiet anke f'pajjiżi kien il-medja kienet għolja ħafna u għalhekk naħseb li din hija l-qagħda li nisabu fiha llum u naħseb li għandna naġixxu mod mhux fundamentali biex ngħidu hekk u nħarsu l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Jien dejjem kont naħseb li x'inhi l-Unjoni Ewropea jekk mhux Unjoni ta' dwana. Kollox minn hemm telaq u Eżis kollegi, u inti b'mod partikolari l-kollega ta' qabli semmejt dan il-punt is-sussidjarjetà isu ammonizzjoni din karta safra. Nirrespetta dan il-klim, ovvjament, nirrespetta ħsieb ta' dan il-klim, iżda ma nix nużaw ħażin jew nabbużaw minnu, u għalhekk naħseb li l-ewwel qabel kollox għandna nħarsu l-interessi ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u naħseb li nistgħu nagħmlu dan. Naħseb li l-Kummissjoni u l-Olaf għandhom ikollhom għodot b'saħħithom biex jiġġieldu l-frodi finanzjarja hawnhekk u anke sabiex jiksbu l-informazzjoni direttament mill-operaturi ekonomiċi. Jien naħseb li dan huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. Hija kwistjoni sensattiva ħafna, naqbel, iżda naħseb li aħjar nagħmlu xi ħaġa dwar dan, hemm wisq flejjes li qed nitelfuhom b'dan il-mod. Il-proposta tar-rapporter li l-Istati membri kollom notifika ta' ġematejn forsi ġusta, pattajjeb bejn iż-żewġ naħat, anke meta nqisu li dan din il-proposta tirregola kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kommissjoni u mhux bejn il-Kummissjoni u l-operaturi ekonomiċi. Iżda kif tajt ħil ta' dan, naħseb li rridu nkunu qed nagħmlu aktar pressjoni fuq l-Istati membri. Naħseb li nirreferu għalihom kemm il-darba u nħalluhom jiżgiċċawna bħalli kieku xejn. Naħseb li jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam. U hawn nirreferi għal xi emendi, imma fl-aħħar mill-aħħar ovvjament irridu naslu għal qbil. Naqbel ukoll ma' rapporter fir-rigward ir-referenzi għal direttiva ta' protezzjoni tad-data u inti semmej dan ukoll Forsi dan mhux neċessarju, ma dan akollu rrid ikollna regoli sodi għal protezzjoni tad-data personali. Forsi tkun l-ikbar kawża li ma jkollniex problemi ma l-Kumitat Libe, ma naħseb li l-problema ewlenija hawnhekk hija li ma jkun ma nitlux problemi ma' ċittadini tagħna u hawnhekk għandna xi problemi kollha ngħid. Fuq l-arranġamenti amministrattivi sim tad-data naħseb li dawn hawnhekk mhumiex biżejjed. Il-proċeduri għal-qsim tad-data u li l-organizzazzjonijiet jaqsmu d-dejta għandhom ikunu ċari ħafna fl-opinjoni tiegħi u għalhekk nipprova nemenda din il-proposta f'din id-direzzjoni. Apparti minn hekk, sur De Campos intemil biċċa xogħol tajba ħafna u nittama li jkollok suċċess biex nagħlqu d-dokument f'April. Grazzi. Kurt. Grazzi għal kontribut tiegħek. Nittama li dan il-kumitat ma tanċuwa fundamentalista kif attenti, imma nistennew u l-approċċ tiegħek iktar liberali s-ser ikun f'dan il-każ. Heidi, inti tixtieq titkellem fi sem il-ħodor? Ta' forsi. Le, Sinjura l-Onorevoli McCallarklin li ħad titkellem flok is-Sur Fox li għaxa d rapporter. Jekk hemm membri oħrajn jixtiequ jitkellmu, Naddilkom il-mikrofon, nkella naddi il-mikrofon mbagħad il-Kummissjoni. L-ewwel l-Onorevoli McLarkin. Grazzi. sur Fox staqsini biex ngħid li jaqbel mal-maġġoranza tal-abbozz ta' rapport tal rapporter jirringrazzja l rapporter tal-li tkellem dwar il-frod u t-telf mill-affarijiet dwana u mill-frodi u naħseb li d-data ta' tranzizjoni importanti. Japprezzaw kollha tiġi l-Kummissjoni kollha l-informazzjoni direttament mill-Istati membri fl-aktar data kmini possibbli kif issuġġerixxa r-rapporter. U jaqbel il-Kummissjoni għandha terċivi din id-dokumentazzjoni ta' tranzizjoni mill-operaturi ekonomiċi wara talba mill-Istati membri konċernati. Madana kollu, eċ li ma jaqbilx li min ma jibitx tweġiba għal din it-talba ifisser li awtomatikament ikun hemm awtorizzazzjoni. Din hija kwistjoni bejn il-Kummissjoni u operaturi ekonomiċi hija ta' tħassib għalax li it-titlu ta' dan ir-rapport jitkellem espliċitament ta' dwar il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni u l-Kummissjoni m'għandix tixxekkel dan billi tikkomunika mal-operaturi ekonomiċi mingħajr ma jkun hemm approvazzjoni espliċita importanti li standards olin ta' protezzjoni ta' data jinżammu, jrid ikun hemm salvagwardji biex jitejbu l-aċċess u anke l-korrezzjoni tal-informazzjoni li jibatu ma stess. Mħasseb ukoll l-integrazzjoni ta' data ta' transitu mill istati membri f'database wieħed kontrollat mill-Kummissjoni jista' jiswinna qar u iktar jiswinna flus u iktar komplikat mill-proċedura tissuġġerixxi. Jista' jkun hemm rimedi imma lek ħares il qudiem biex jitu jaħdem ma' rapporter biex iżid trasparenza u biex jikkontribwixxi għal provenzjoni tal-frodi fil-Unjoni ta' Dwana. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Kenna l-kontributi mill-gruppi politiċi kollha xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem dwar dan il-punt. Jekk le, nilqa għall-ewwel darba naħseb fl-ewwel laqgħa tagħna l-sur Janakis mill-Olaf u forsi nistidnek titkellem dwar il-proposta u anke dwar il-proposti tal-rapporter. Nik jożbok. Thank you. <coughs> Thank you. Grazie ħafna, President. Grazie ta' din istedina biex nitkellem f'din il-laqa ta' bilħaq u l-ewwel darba li qiegħed magħkom hawnhekk u vera kuntent li qiegħed hawn. U partikolarment kuntent nilqa l-abbozz ta' rapport ta' rapporter li jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal punti essenzjali biex najtek. Nista' ngħid ukoll illi għal din il-proposta li hija importanti għal ġlida kontra l-frodi ta' dwana l-abbozz ta' rapport tar-rapporter isaħħaħ il-protezzjoni kontra l-frodi u iżid l-effettività l proposta tal-Kommissjoni. Musser noqgħod nitkellem dwar il-punti kollha separatament imma ħansemmi uħut minnhom. Fir-rigward il-koerenza tal-proposta li il-rapporter ikompli iżid mal-proposta tagħna għall-artiklu 18 ċe jiġifieri l-ebda data personali fid-database għall-informazzjoni tal-containers dan huwa punt importanti u kjarifika importanti biex iżid il-koerenza u r-rabta li huwa jagħmel bejn database ġdida u databases eżistenti huwa element importanti li jkompli jżid mal-koerenza tal-proposta. Mod importanti, il-rapporter nota u koll li hemm numru ta' dispożizzjonijiet li kienu neqsin mill-proposta. Pal per eżempju l-artiklu ġdid propost 16a li jisaxħaħ mill ġdid l-ammissabilità tal-evidenza li tkun inkisbet taħt l-assistenza reċiproka. U importanti wkoll li nieħdu nota tal-fatt li l-abbozz ta' rapport iħares il-qoddim, iħares lejn il-futur, tant illi jistabilixxi il-bażi għall-inklużjoni f'nanalizi kontra l-frodi u l-protezzjoni u koll imur lilin mill-trasport bl-art, blajru u bil-bahar. Dawn huma elementi importanti li għall-issa mannix possibilità li niġbru d-dejta li jom. Imma tant li dan iwitti triq għal-futur u aħna nemnu li dan huwa progress sinifikanti. Barra minn hekk nixtieq insemmi il-proposta ta' kjarifika li il-rapporter qed jintroduċi fl-artiklu 18 H li għandux jaqsam ma' dokumenti li jkunu fidejn l-operaturi ekonomiċi. Nifhem id-diskussjoni hawnhekk wara dan nifhem l-oġġezzjonijiet li jista' jkollhom l-istati membri fuq din id-direttiva fuq din dan l-aċċess dirett, ovvjament ma jridux imorru l in minn dak li huwa ta' kompetenza tagħhom u għalhekk minn dal-punt di vista jiena naħseb li l-proposta minn naħa tal-rapporter hija waħda raġonevoli, kompromess bejn dak li huwa meħtieġ u dak li l-istati membri jikkonsidraw bħala xira jew aċċettabbli. Walek naħseb li huwa kompromess tajjeb ħafna li jfisser li l-istati membri issa jistgħu jiġu involuti f'dak il-proċess biex jiksbu evidenza mill-operaturi ekonomiċi. Jaħtiġu jkunu jafu x'qed jiġri iżda jekk nistgħu wieġeb għal kumment li għamel is-surros, jien ma naħsibx il-Kummissjoni qed tajt li hawnhekk hawn kwistjoni ta' sussidjarjetà għal din raġuni sempliċi. Din il-possibilità li wieħed jikseb id-dokumenti jew biċċi ta' informazzjoni differenti mis-settur privat u l-imprizi ta' settur privat diġa' jeżisti. Hemm regolament li tmur lura għall-1996 imsejħa il-21-85 tal-1996 ti permetti l-Kommissjoni biex twetta verifiki u spezzjonijiet fuq il-post. Dan ifisser li l-Kommissjoni diġa għandha l-possibilità li tikseb id-dokumenti direttament mill-operaturi, tabalħa ovvjament mal-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u koll. Iżda miex obbligu assolut li kunem l-approvazzjoni mill-Istati membri, dan mhux l-obbligu, Ġifiri l-ideja jadin li minn flok nibatu tnejn minn nis fejn naf l-Greċja, l-Italja, Finlandja biex jiksbu dokument u nofqu 5000 euro u ħafna jim ta' ħidma jagħmel sens li nibatu itra fejn najdu aħna nabżon dan dokument jekk joġobkom ibatu għonna. Biex kwistjoni ta' sussidjarjetà, id-dritt diġà jgħatem. Issa, Ma nistax nikkonkludi mingħajr ma nsemmi l-isforzi importanti li r-rapporter għamel sabiex wassal semplifikazzjoni tat-test. Il-koll nafu kemm dawn it-testi jkunu mħejjin kif ikunu mħejjin fih dan il-Kummissjoni u l grat ta' komplikazzjoni li jista' jirriżulta mid-deliberazzjonijiet u mix xoqa li t-test ikun verament preċis fil kif jisprimi ruħu. Issa r-rapporter nexxielu jidentifika numru ta' repetizzjonijiet, repetizzjonijiet li jifissru li hemm biċċiet test li repetu obbligi li diġà jeżistu taħt il-regolament tal-protezzjoni tad-data u għalhekk ir-regolament tal-protezzjoni tad-data 45 huwa applikabli xorta waħda, memx għalfejn noqogħdu nirrepetu kwotazzjonijiet minn dik ir-regolament f'din il-biċċa tal-leġiżlazzjoni. Nilqa din is-simplifikazzjoni proposta mir-rapporter. Nikkonkludi, Aziz President, billi najt illi nishtiq nifra l-rapporter għal fema dettaljata ta' dawn il-kustjonijiet tant tekniċi u dettaljati, kwistjonijiet li ħafna drabi fiħdan il-Kommissjoni aħna naffeċċaw kwistjoni ta' fema mal-servizzi oħrajn tal-Kommissjoni u xi kultant konna noqogħdu nagħmlu spjegazzjoni dettaljati. Jiġifieri nifhem li hemm il-possibilità u anke il-kompaċità li wera r-rapporter nifraħlu tal-li fem dan it-test u tal-li wassal dawn il-proposti għal modifika tat-test li kull ma jmur ikomplu iżidu il-protezzjoni tal-suq waħdini u l-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea kontra l-frodi tal-affarijiet ta' dwana. Grazzi. Thank you very much indeed uh, for your very full response. Grazzi ħafna ta' tweġiba tiegħek. Issa se nagħmel se ngħaddi l-mikrofonu l-rapporter biex jagħmel taqsira tad diskussjoni u jżid xi affarijiet li jixtieq iżid. Imbagħad forsi jikkonferminna l-iskeda li għanna qoddimna. Professur Correa de Campos, xek joġbor. Grazie ħafna, President. L-għannet nishtiq nir-ringrazzja l-kollegi tijaj, il-Shadow Rapporters. Grazzi tal-li fi żmien qasir irnexxielkom titħlu f'dan il-suġġett tant ezoteriku u impenjattiv, suġġett importanti ħafna biex nħarsu il-konsumaturi tagħna. Aħna ta' sekwit nilmentaw u meta morru f'pajjiżi oħrajn namlu l-istess ħaġa. Jiena ħadd sem f'ċertu żjarat u meta nżuru pajjiżi oħrajn nisimgħu ħafna l-menti mill-membri tal-Parlament dwar il-frodi ta' dwana u differenza bejn il-prodotti dikjarati u prodotti reali. ħafna drabi konna il-menti f'dan il rigward Għaldaqstant aħna neħtieġu naġixxu mhux noqogħdu nirrikonoxxu lil dawn il-menti, irridu nżommu f'moħħna wkoll il-frodi ta' dwana qiegħda tattakka waħda mill-lejun ewlenin tal-sorsi tal-Unjoni Ewropea u qiegħda xekkel dan lajn ta' fondi aħna nisimgħu ta' sekwit kif irridu nsibu rizorsi addizzjonali ta' fondi. Irrid ikonna fondi sostenibbli għall-Unjoni Ewropea u hawnhekk għandna mekkaniżmu f'idejna u mhux qed nagħmlu biżejjed biex nagħmlu tajjeb mill-użu tiegħu u nimassimizzaw l-użu tiegħu. U għalhekk għandna bżonn dawn iż-żewġ għanijiet l-ewwel nett nipproteġu lill-konsumaturi tagħna u rridu nkunu nafu jekk dawn il-containers tassew ikunx fihom dak li qed jgħidu li hemm fihom u t-tieni net irridu nelħu lan li insibu sorsi ta' finanzjament għal l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Sur Ross, intamilt punt interessanti u importanti kolli ngħid li jistedinna naħsbu iktar fid-dettall dwar kwistjonijiet ta' natura personali. Jiena kelli kommenti mill-Kumitat Libe u naqbel ma dak li ntqal huma ma ridux ifaslu opinjonijiet fuq dan is-suġġett, fuq dan l-abbozz ta' test. Għaldaqstant, il-punt ta' Sur Ross li ma jaqbilx dwar huwa fuq l-aċċess dirett tal-Kummissjoni viżavi l-operaturi ekonomiċi. Aħna mhux qed ngħidu li dan għandu jiġri direttament, iżda forsi permezz ta' medjazzjoni ta' azzjoni intermedjarja tal-Istati membri. Dak li ma nistax nattolleraw iżda huwa li dawn il-repliki, dawn it-tweġibiet għal dawn it-talbiet jihdu xhur ta' żmien u forsi nafu li l-affarijiet huma differenti jistgħu jiġu miksuba fi żmien ferm eqsar minn xhur nispiċċaw ngħaddu għal snin u d-domin ikompli jiżdied u naraw li dawk li qed jiksru l-liġi ma jkollhomx deterrent aktar, anzi jkollhom inċentiv li jkomplu jiksru l-liġi. Mela, il-miżuri li jiena qed nipproponi huma kompromess. Iżda ovvjament jiena miftuħ li ninnegozjaw fuq dan u nimxu l-qoddim flimkien mal-kollegi Shadow Reporters biex niksbu l-antana. Fil-rigward differenza fil-periodu ta' snin li wassal l estensjoni ta' seba snin jina ċert li nistaw naslu għal qbil minar ebda diffikultajiet kbar. Nirringrazzja li xur Schmidt għas suġġerimenti li wassal, naqbel 100% miegħu neħtieġu naġixxu hawnhekk u mingħajr ma jkun hemm fundamentaliżmu, rridu nħarsu l-konsumaturi u anke lill-istituzzjonijiet Ewropej l-autoritajiet li għanna l-Kommissjoni u l ola irridu jaħdmu it-fid biex jiksbu data l-iktar diretta u l-iktar importanti mill-operaturi u kifett qabel ġematej u kompromessi ma nistgħu negozjaw fuqha fuq il-protezzjoni tad-data. L-idea tal-protezzjoni tad-data mhix edem biex tħares il min jikser il-liġi, anzi edem biex tħares lill konsumaturi U fuq hekk qed nitkellmu mhux qed nippruvaw noħolqu xi tip ta' leġizlazzjoni kważi li twassal għal ħarsin ta' min jekk jikser il-liġi iktar mill ħarsin tal-konsumaturi li għandhom id-dritt li jgawdu mill-protezzjoni tad-data. Jiena naqbel ukoll, naqbel miegħek illi il-miżuri taqsim tad-data jridu jkunu ċari daqs il-kristall. Is-Sur Fox għamel numru ta' suġġerimenti Issa dawn ma tantx jaqblu mal-proposta, anzi morru kontra l-argumenti fl-abbozz tar-rapport li jitkellem dwar kif għan indirizzaw l-istati membri u kif dawn jirrifjutaw li jiprovdu data u fċertu każijiet jagħmlu dan esplicitament kultant minn taħt jew inkella b'intenzjoni biex l-ħin jgħaddi u l-iskadenzi ma jżommux magħhom. Jiena naħseb li dan elf darba aktar effettiv li konna proċedura xir hawnhekk. Il-Kummissjoni dan fidejn fid-drittijiet tagħha l-istati membri anzi jikkoraġu ruħu l-kellim għandhom id-dritt li jirrefjutaw li jagħtu l-informazzjoni jekk l-iskadenza ma tkunx rispettata, forsi jkollna eh, ftejm dwar l-iskadenza dwar xi tfisser rifjut taċitu biex ikonna perjodu iktar raġonevoli ta' żmien. Issa jekk l-istatu membru ma jipprovdix din informazzjoni l-Kummissjoni għandha dritt li tħares l-interessi tagħha u tal-Unjoni, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar huma l-interessi tagħna lkoll. Fir-rigward il-fatt illi l-Kummissjoni il m'għandix data kollettiv. Il-verità hija l-oppost, bħalissa d-data tant hija frammentata li qed inna problema biex il-frodi nindirizzawa. U għalhekk din l-informazzjoni mhux ser tikseb 100% suċċess mill-lejla n-nar, imma bil-mod il-mod bizmin li konna korp ta' data jiprovdi strument bil-ġestjoni integrata biex bekk nkunu nistgħu naġixxu f'perjodu xieraq ta' żmien biex niksbu l-anijiet tagħna. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal kummenti li għamlu. Jiena qatt ma kont uffiċjal ta' dwana jew aġent ta' dwana, iżda ħadd nota tal-fatt li l-uffiċjali ta' dwana huma l-ewwel jew l-iktar uffiċjal importanti maħtura minn stat membru. Għal daqstant, jiena verament għandi rispett għal dan is-sors ta' finanzjament, iżda jkolli nammetti illi iktar inxaqleb biex nħares lejn biex nħares il-konsumaturi il tagħna u għalhekk ir-rapport jifoka fuq dawn l-affarijiet b'dan il-mod, aħna nixtiequ nitkellmu dwar il-finanzjamenti bħala ħarsin għax kieku kienu mura l-Kumitat Kont tal-Kontroll tal-Budget, anzi leġi għand il-Kumitat tagħna dan huwa l tagħna nħarsu l-konsumaturi. Grazzi tassew, grazzi għal tweġiba dettaljata tagħkom. Kif għattilkom kien hemm ħafna punti ta' dettall. Issa id-data ta' skadenza l-amendi ser tkun l-erba' sa nofsinar. Niskużi raju ħesri konna skada pjuttost mafusa. Mbagħad għandna konsiderazzjoni fuq l-amendi fit-3 ta' Marzu. Mbagħad nivvutaw fit-18 ta' Marzu. bat nittamaw li aħna diġà ħadna ħima tul l-sessjoni tal-plenarja sabiex bekk issa naraw jekk il-Presidenza Griga tixtieq xi kollna diskussjonijiet magħna. Ma nafx aħna nkunux nistgħu nilqu ftehim Sa dak iż-żmien però rridu naraw ser jiġri. U dik hija l-iskeda li naħseb intom il-kol taqblu magħhom. Mela aħna għalek ħerqana, ħerqana li naraw l-emendi ta'kom, anki konna diskussjoni magħkom fit-3 ta' marzu. Nirringrazzja mill-ġit l-Komissjoni tal-li ġiet fostna għall-ewwel darba hawnhekk. U nirringrazzjawk tal-li inti ġejt fostna u nittamaw li inti tkun tista' tiġi terġa' fostna biex taraw kol anki l amendi kif qed nindirizzawhom. Grazzi tassew, aħna donna sej edin nura bħames minuti, pero is-sur ma jirqijat fostna il-membri ma prezenti u għalek les li naddi jissa għal vjaġġi kollox kompris. Nittama intom taqblu miħaj mawċ oġġezzjonijiet u ħanara li għanna timna tal-Komissjoni fuq dan il-pakket il-vjaġġi kollox kompris. Iva, il-Komissjoni tinstab barra u ħanatu għom ftit minuti sabiex ikunu jistaw jitlu fil-kamra fostna ser nistenna ftit sakemm jidħlu fostna il-Kummissjoni se nagħtu ħin ħames minuti. Se nittardjaw ftit minuti biss sabiex bekk kulħadd jinġabar fil-kamra. Is-Sinjura Is-Sur Majer ikun jixtieq jibda puntwalment fl-erba' ġifieri ser ikollna wafa qasira ħafna sabiex bekk anka l-assistenta ta' Sur Majer tkun tista' tingħaqad magħna kif ukoll il-Kummissjoni. So, ladies and gentlemen, according to me, it is exactly four o'clock. Mela, daqqu l-erba. U għalek tajb li nibdew. Nixin fakkar il-kollegi li l-imko l-agenda tagħna jgħid li dawn huma eh, eh, ħinijiet indikattivi, ġifri aħna mhux dejjem nkunu fil-ħin, però nixtieq nfakru l kollegi li eh, dawn ma ħnijiet indikattivi għax aħna tajb li nżommu ma l-aġenda tagħna. Huwa pjaċir u nur nil-nati l-merħba li Sur Meyer u anki li shadow rapporters u l-acting shadows li għedin fostna kif ukoll il-Kummissjoni li ser tkun edha titkellem u koll etnara lil sur Costa Petris u anki li sur Matjar ma nafx min ser ikun qed jitkellem iva sur Matjar ser ikun qed jitkellem. U għandna tim ukoll mi kummissjoni hawnhekk. U għalhekk aħna ser nħarsu lejn l-amendi ta' kompromess qabel il-vot għada fuq din il-proposta tant importanti għanna 16 amenda ta' kompromess u għalek nagħti l-kelma lill-rapporter sabiex bekk jippreżenta x-xogħol eh, tal-ħidma tiegħu u anki nagħti l-kelma li shadow rapporter għandna lill-Onorevoli Kofarati, għandna l-Onorevoli Schmidt jider li huwa se jitkellem fisem is-Sur Higgin li huwa shadow reporter fisem l-Alde, is-Sinjura Rula qiegħda hawnhekk fisem il-Partit tal-Ħodor, is-Sinjura kien għal ECR, is-Sur Dion mhux qiegħed naraħ preżenti hawnhekk illum. U minar aktar min Natik il-kelma Sur Meyer sabiex kont tista' titkellem dwar l-emendi ta' kompromessi kif jogħġbok. Iva, grazzi tassew. Sur President, eżis kollegi, aħna kollox kellna 435 amenda u mi joħra minnaħa tal-Komitat ta' Trasport. Flimkien ma' rapporters u anki shadow rapporters kellna 16 il-amenda ta' kompromess li tres u batul ħames laqat ta' shadow rapporters. U issa li ta' bilħaq din kienet kienu kena serji tal verament kostruttivi. Kenna l wahda l-ġimma li għaddiet, fl-imkien mal-kollegi li għedin prezenti fostna l-lum, u emmek għamnija possibli biex aħna nkunu nistaw namlu progress anki fl qosma l-aktar prinċipali u ħriġna dawn il-kompromessi fil-fat. U għalek nishtin nibda bl-aktar wieħed importanti, bla minn dal-aktar importanti meta imqabla mal testa tal-Komissjoni aħna nħossu Dan huwa amenda li teffetwa wkoll il-vaganzi kollox inkluż u anki trasferiment ta' informazzjoni għal vaganzi kollox inkluż, anki għal dik li vjaġġi assistiti. Din hija parti biss mill-informazzjoni, per eżempju, anki destinazzjoni, il-lukanda, eh, tip ta' vjaġġar, kux ta' tiħu per eżempju l-ferrovija. Umbat, reklamar, ġifiri, hemm possibilità għal Majorka mit-2 sa' 7 ta' Lulju. Però ma tkunx tista' tidentifika dik it-tip ta' informazzjoni. Pero mbagħad ikun hemm eh, ukoll ehm, ikun hemm tip ta' informazzjoni partikolari msemmija din informazzjoni u data personali, eh, dettalji tal-karta ta' kreditu, passaporti. U dan qed jissejħ bħala reklamar. U anki arranġamenti assistenti jew inkella eh, vaganzi b'kollox inklużi. Fir din id-differenza, din id-distinzjoni partikolari, prinċipali li hemm u li aħna diskutejna flimkien mal-Kummissjoni, però Uma din l-amenda ċada tanċada toġobhom xorta wahda, però jista' jkun possibbli jekk aħna nħarsu lejn vjaġġ il-ferrovija, per eżempju, irridu naraw jekk wieħed jista' jippreferixxix lukanda minn oħra jew kamra minn oħra. Jew jekk inti qed tfittex pereżempju fuq l-internet biex issib offerta partikolari, però l-affarijiet għandhom ikunu ċari, informazzjoni mandiċ tinada ovvjament sabiex wieħed mbagħad jintraċċa l-persuna. It-tieni punt fuq l-ambitu. Vaganzi kollox inkluż ma jkunux koperti jekk ma jkunx hemm profitt finanzjarju. Il-vjaġġi ta' negozju ma koperti jekk ikun hemm trasportazzjoni parti mill-kontratt wieħed imbagħad għalhekk ma jridx iħallas il-professjonisti mhux koperti. Imbagħad dak il-każ l-istati membri jistgħu dejjem imorru lil hinn mill-ambitu li jingħata hawnhekk permezz ta' leġiżlazzjoni nazzjonali. Hemm parti li ħarġet mill-direttiva partikolari biex tiċċara l-affarijiet kemm jista' jkun din ħarġet mill-pakket mid-direttiva dwar il-pakket tal-konsumaturi u fil-fatt ġiet literalment ikkupjata hemm l-istess termini u anki eh, l-istess kliem fi żewġ dokumenti. U anki l-bidla tal-prezz. Hemm ukoll l-ispejjeż involuti, pereżempju l-ispejjeż tal-petrol li huma miżjuda jew inkella livelli tal-taxxa. U din hija ta' aktar minn 3 fil-mija. Minnaħa l-oħra, jekk din taqbes 8% il- il-persuna li tkun qed tissieħab dan il-kontrat tista' tiċħat li tiffirma il-kontrat tibqa' lura u lista si japplika wkoll għal bidliet sostanzjali li li waslu mbagħad għal prezz aktar jew l-alternattiva jekk ma tkunx aċċettabbli f'dak il-każ ikun hemm ukoll l-ispess anċillari kollew dawn iridu jiġu imbursati mill-organizzatur. Ir-raba punt għandna l-akkomodazzjoni meta jkun hemm ċirkustanzi mhux maħsuba lihom. Hawnhekk dawn jaqgħu taħt id-drittijiet tal-passiġġieri u hawnhekk kellna diskussjoni fit-tul ukoll u fl-aħħar net intlaħaq kompromess. Jina naħseb li l interess ta' arfin ta' biex l-affarijiet ikunu aktar ċari għal konsumatur dawn l-affarijiet jistgħu jintlaqgħu. Ġifieri ħames tiljieli kull lejl li jiswa 125 euro. Però mekk hemmhekk hemm għandna differenza fejn eh, l-spes tal-ajru u anki il-vjaġġi kollox inkluż. Wieħed jista' jorganizza l-akkomodazzjoni jew wieħed joffri l-akkomodazzjoni u mbagħad kun jista' joffri l-possibilità biex wieħed jaqa' taħt il-miżata ta' 125 eh, euro li tina tal-kullej, però ħet irid iżomm ukoll f'moħħu il-kategorija li ġiet ibbukjata. Ġifri wieħed jgħid eh, aħna bukjena din l-akkomodazzjoni ma nixtiqux nibdlu l-akkomodazzjoni, għalhekk il-konsumaturi ma jkollhomx għalfejn jerġgħu jerfgħu il ħwejjeġhom lura ġol bagalja biex ibidlu il-lukanda. Is-servizzi anċillari din hija biss parti mill-pakket li jkun ġi miftijem u dan jiġi offrut lill konsumatur u jirrappreżenta l-valur sħiħ il-valur totali ta' 25% tal-ispejjeż fit-totalità tagħhom. Din l-għażla dan ifisser li it-trasport, ġifri il-posta l-wasla u l-akkomodazzjoni dan ukoll jestendi għal servizzi ta' tindif Jekk ikollok pereżempju lejla eh, flukanda plus is-servizzi, il-kompromess numru 6 f'dak il każ li jkun hemm insolvenza, aħna narfu wkoll il-differenza li teżisti bejn il-vaganzi b'kollox inkluż u l-offerti li saru hemmhekk. Meta nqabla wkoll mal-vjaġġi assistiti. F'dak il każ il-persuna li tkun għamlet din l-offerta tkun responsabbli il-proveditur ikun kompli ikompli wkoll bil-vjaġġ tiegħu dejjem jekk dan ikun possibbli. Kien hemm kompromessi wkoll fuq responsabilità? Fuq il-responsabiltajiet ta' dawn l-offerti l-istati membri mbagħad ikunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom din kienet l-iktar għażla faċli għaliex hemmhekk hemm stati membri li għandhom għażli ta' responsabilità differenti u dan huwa l-unika artiklu fejn l-armonizzazzjoni tidħol fis-seħħ fl-interess ta' livell uniformi u situazzjoni l-istess fis-suq internu. Jina għalhekk narkomanda dan lill-kollegi u anki l-approċ li jina suġġerejt li u koll issegwi id-direttiva tal-dritti tal-konsumaturi u anki armonizzazzjoni f'dak li ndux jaqsam eh, punti li nsibu f'dik l-istess direttiva. Is-sur Javan eh, ressa amendi u koll u mandom arranġamenti differenti pero l-istati membri jistaw jamlu bidliet fl-aħjar interessi tal-konsumaturi. ċfir dawn huma l-punti prinċipali. Jien naħseb li nistaw nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Dan ħadinna numru ta' sijat, anke meta involvejna f'diskussjonijiet, nixtieq ringrazzja lir rapporter għal kooperazzjoni li kellna matul dan il-perjodu ta' żmien. Kien hemm xi affarijiet li aħna rtirajna l-aħħar minuta u jina semmejtom daw il-punti l-aħħar darba li tqajna u dan huwa id-dritt ta' rtirar, ġifri id-dritt li wieħed jirtira ċertu punti, ċertu affarijiet, anki meta il-booking ikun sa, meta inti tkun t-ixtrajċa ħagġa online ikollok id-dritt li tirtira. Aħna nafu li l-internet qed ovvjament jikber, jinfirex, qed jiġi qed jintuża aktar minn qatt qabel, ħafna bookings qed itiru fuq l-internet u sissa d-direttiva ma kopriġ dan l-aspett għaliex meta dan daħal fis-seħ eh, dan kien għadu fil-bidu tiegħu. Però minn dak iż-żmien law saru bidlit kbar. Anki f'dak li huma vjaġġi kollox inkluż, anki rigward pereżempju long flight li ma tkunx tista' terġa' tiġi bukjata mill-ġdid mill-organizzatur. U għalhekk kenna aħna kenna kuntatti intensivi u aħna ħassejna li dritt tal-irtirar għandu jkun hemm disponibbli. Allura hemm ċertu affarijiet li jistgħu jiġu votati fuq, nistgħu nivvotaw fuqhom u jiena nserraħ fuq il-laqal tal-plenarja u għalhekk nista' niqafaw fl-introduzzjoni tiegħi. Grazzi. Grazzi tassew, grazzi tal-li inti semmejt inna xinu mal-amendi, naf li kelkom ħafna xogħol u ħafna laqat sabiex intom tkunu tistgħu tiġbru flimkien daw il-kompromessi. Mela sa nisimgħu mill-gruppi politiċi l-oħra sabiex naraw kemm sar progress u nibda bil-Viċi President eh, Sergio Kofferati fisem l-SND. Jekk joġbok Sergio, fidejk. Grazzi tas sur President, nixtieq nirringrazzi lill rapporter u lill kollegi Eh, l-oħra xedew rapporters għad disponibilità li huma wrew matul id-diskussjoni. Minnaħa l-oħra, xol xogħol kien pjuttost diffiċli għaliex aħna qed nitilqu minn liġi li huma ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u għalhekk l-organizzazzjoni hija lan li għan nistaw naqsmu però diffiċli biex nilquh. Ma rridux ninsew ukoll li anke mill-perspettiva teknika is-suġġett li qed nieħdu ħsieb huwa suġġett kumpless, speċjalment rigward il-relazzjoni li teżisti bejn l-utenti u dawk li jieħdu xsib dan is-servizz, ġvir dawk li joffru s-servizz u mbagħad dawk li Min Minkejja dawn id-diffikultajiet il- Volontà tagħna l irrida tajba tagħna l ġelitna naslu għal numru ta' kompromessi importanti u dawn huma dawk li għadhom kif eh, ġum semmer minn il-kollega Majer. Jina nishti nisħaq fuq kollox aspet unnajt ħaġa oħra. Importanti li dawn il-kompromessi jiġu konfermata mill-ġdid il-possibilità minnaħa tal-Istati membri biex wieħed jaħdem sabiex jisaxħaħ il-ħarsien tal-direttitti tal-konsumatur minn din il-lenti eh, tat kumitat tagħna importanti li ikun hemm fil-settur eh, aspetti li jistgħu jiġu armonizzati. Mbagħad ikun hemm valur miżjud minħata tal istati membri. Dan jgħod għal possibilità li l-istati membri jekk ikunu jixtiequ kun jistgħu jinkludu vjaġġi taħt l-24 sija jew inkella jinkludi assoċjazzjonijiet non-profit e, eh, direttiva taħt l-ambitu ta' din id-direttiva igwart id-definizzjonijiet il-kompromess li aħna irnexxina niksbuha kompromess impenjattiv ħafna għamilna pass il qudiem pass kbir il qudiem fid-direzzjoni tajba u nixtieq ngħid li rapporter kif ukoll il-kollegi l-oħra li mill-osservazzjoni li sar minnħat tal-Kommissjoni u mill-osservazzjonijiet li tlisnu u kol minnaħat tal-Komitat ta' Trasport, jekk aħna nħossu li huwa neċessarju li nwessaw il-kamp ta' definizzjoni fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni tal-grupp tal-SND hemm il-possibilità li nerġgħu niddiskutu dan mill-ġdid. Punt li jimxejna l-qudiem fuqu inħoss li jekk ikun hemm il-ħtieġa li nerġaw, nimxu biċċa oħra minn din it-triq, Nistaw l-kom li minnaħa tiegħi aħna nistaw nerġgħu nibdew niddiskutu dan l-aspett. Sodisfat ħafna fuq il-kompromessi li saru fuq artiklu 8 u 9 li mandux ikun bidliet kbar fil-kontrat minn ma jkun hemm il-konsens tal-vjaġġaturi u dan għaliex aħna irridu nivvutaw fuq test li ser tkun l-ewwel qari tal-Parlament u għalhekk irid jiġi diskuss mal-interlokuturi tagħna l-Kummissjoni ġifieri l-Kunsill u għal din ir-raġuni importanti ferm li jiġu definiti b'mod ċar x'inhuma r riġunijiet tagħna ta' ħarsin għal tal-konsumatur. Ix-xogħol li mbagħad irid isir wara mhux inqas impenjattiv minn dak li aħna qegħdin nagħmlu bħalissa U għalek importanti ħafna li kollna pożizzjonijiet ċari fuq kollox fuq numru ta' suġġetti. Parti mis-suġġetti li huma parti minn eh, rapport tal-rapporter ma ġew soġġetti għal kompromessi u dan għaliex bħalissa għaddejjin eh, diskussjoni fuq l-amendamenti. Mbagħad rridu naraw ser ikunu il-riżultati tal fuq il-votazzjoni li se ssir fuq l-amendamenti. -amend Is-soluzzjoni li ser tiġi adottata fuq kollox eh, fuq dawn l-ammendamenti tkun tista' tagħti profil soluzzjoni li aħna diġa għanna bażi tal-elementi ta' konverġenza li tfasslu f'ħdan il-kompromessi. Hawnhekk, kif kienet jgħid ir-rapporter, eh, ovvjament jiddependi kollox mill-laqal tal-plenali tajjeb li nżommu kont ta' dak li ser jingħid anki ġifir minn laħa tal-Kumitat ta' Trasport sabiex bekk insibu l l-aktar soluzzjoni tajba. Bl-istess spiritu li aħna diskutejna fuq l-amendamenti, aħna mbagħad irridu nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett fil-plenarja u da kollu li jista' eh, da kollu nistgħu nagħmlu sabiex nagħtu ċertezza lil lill-konsumaturi, lill-utenti e għandu jsir ħadna wkoll elementi mid-direttiva tal-konsumatur u għalhekk għandna dejjem nitilqu mill dik li għana nqisu li hija bażi tajba sabiex bekk imbagħad nilħqu pedamenti aktar tajbin. Mil-ġdid nixtieq nirringrazzjakom anki għad disponibilta tagħkom għax-xogħol u l-ħidma li għamilna l koll flimkien. U kif għattilkom diġà jiena se nkun disponibbli minn issa sal-votazzjoni fiħdan il-plenarja anki sabiex naraw il-koll flimkien jekk hemm xi punti ġodda li tajb li nintroduċuhom. Grazzi. Uh, thank you very much indeed. Um, now. Grazzi tassew, issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Schmidt li ser jitkellem uh, fisem il-grupp tal-Alde. Miflok is-sur xedik. Grazzi tassew jider li jina qed e, e, naħdem hawnhekk fissam il-liberali. Is-Sur jishti jixtieq prezenta e, l-iskuża tiegħu għaliex ovvjament ma jistax ikun fostna l-lejla. Aħna nilqaw però l-proposti ta' kompromessi li intlaħqu, jixtieq jirringrazzja wkoll il-rapporter u shadow rapporter li wrew anki flessibilità sabiex aħna nkun nistaw nilqu fuq dawn il-kompromessi. Is-Sur Helwik jista' jappoġġa bosta minn daw il-kompromess li kjarifikaw numru ta' dispożizzjonijiet fuq l-abbosta direttiva. Il-grupp tal-Alde għanna punti ta' nuqqas ta' ftejjin, per eżempju fuq premessa 17, dak li għandu xjaqsa mal sim minimu ta' servizzi li kwalifikaw biex ikunu parti mill-pakket. Il-kompromess et iffissa dan għal 25% tal-pakket. Pero għalina dan huwa hija ċifra baxxa wisq u tkun qed tkabbar l-ambitu tad direttiva li umbat taffetwa b'mod negativ operaturi żar dan is-settur. Is-sur Helfik ippropona 40% li ta' tista' tiġi konsidrata bħala proporzjon sinifikattiv tal-pakket Il-grupp tagħna wkoll għandu dubji rigward kompromess 8 fuq premessa 40 mo partikolari aħna mħasba dwar il-fatt li artiklu 8 ta' dritt direttiva dwar drittijiet tal-konsumaturi tapplika għal pakketti u mbagħad ikun hemm rekwiżit formali għal kontratti f'distanza li fost oħrajn jagħmlu referenza għal informazzjoni qabel ma jiġi firmat il-kuntratt, però dan kollu huwa koppert artiklu 4 tad direttiva u aħna nħossu li jista' jkun hemm repetizzjonijiet Pero is-Sur Mayer Is-Sur Helvik jaħseb li r-riżultat huwa wieħed pożittiv kemm għall konsumaturi li ħajaraw aktar protezzjoni kif ukoll għan-negozji li ser jibbenefikaw minn aktar ċertezza legali. Grazzi. Uh, thank you very much indeed. Grazzi ħafna li Sir Schmidt. U ovvjament dejjem bi pjaċir aħna nilqgħu fostna bħala il-rappresentant tal-liberali, xtijem titkellem ċertu konfidenza inti. Signora Ġule, grazie President, għal darbohra jena nishti intenni il-ringrazzjament li rapporter Shadows il ħadmu b'mod kostruttiv ħafna fi żmien limitat li kellna. Naħseb li rnexxilna niksbu riżultat bilanċat ħaġa tajba ovvjament meta wieħed iqis iċ-ċirkustanzi, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi anċillari. Dana ma jsemmix li vjaġġar b'mod espliċiti u issa ridu nivvotaw fuq ukoll li vjaġġar relatat ma' xogħol. Il-proposta ta'kom l 24 sija għanda l-appoċ tijaj imma minix kontenta bis-suġġeriment ta' Trump. Forsi rapporter jista' jirtiradi l-ħaġa għax nasab tidher ċara il-feqet fuq ir-rieħ issa. Fuq dal-pakket naħseb li rridu nirrikonoxxu il-fatt li l-konsumaturi mhumiex kollha l-istess, mhumiex kollha indaqsu mhux kollha jixtiequ l-istess affarijiet. Naħseb illi bosta drabi f'dan il-kumitat isna nikkonsidraw il-konsumaturi bl-istess mod, is-sumej jipprova jagħmel distinzjoni bejn tliet tipi differenti ta' vjaġġar għal għandek il-vjaġġar kollox inkluż, għandek l-offerta ta' servizzi u u vjaġġar assistit. Nasab illi il-kustjoni ta' servizz biss l-idea ta' servizz waħdu hija importanti u kieku għamilna dak li xtaqtu intom konna nispiċċaw biex din il-ħaġa titneħħa u ħafna nies jispiċċaw ma jihdux dak li jixtiequ aħna li nixtiequ huwa illi jkun hemm l-akbar flessibilità possibbli, jiġifieri li jkun hemm il-fornitura ta' servizzi u ma nagħmlux din id-distinzjoni, speċjalment dak għandu x'jaqsam mbagħad ma' vjaġġar għal finijiet ta' xogħol, servizzi anċellari, eċċetera. Naħseb għandna bżonn iħdu votazzjoni fuq dan sabiex dak li jkun ikun jista' jagħżel xixtieq. Sinjura McLaughlin Kirchba, grazzi President, u grazzi wkoll ir-rapporter. Nixtieq tassew nirringrazzja r-rapporter u l-kollegi għad-diskussjonijiet li kellna ovvjament mhux dejjem bilna bejnietna fil-laqgħa tax-shadows imma naħseb li rnexxinna niksbu kompromessi tajba. L-ewwel net il-definizzjoni tal-travel u l-vjaġġar kollox inkluż. Importanti illi dana jisira kemm għal konsumaturi u kemm għal negozjanti. Jiena għalija din id-definizzjoni kellha tinkludi wkoll eh, pass carriage passengers imma mhux kulħadd qabel miegħi xorta waħda jiena kuntenta bid-definizzjoni ta' pakkett il-vjaġġatur irid ikun għażel eh, servizzi qabel ma iħallas għalihom u din hija ċara fid-dokument naqbel ukoll dwar il-perjodu 24 sija li dan huwa ċar kemm fuq il-package travel u link travel u din hija importanti kemm għall konsumaturi kif ukoll għal negozjanti. Għandi xi tħassib imma illi xtaqt inqajjem kemm mal-kollegi tiegħi ix-shadows u kemm rapporter propju dwar dan l-arranġamenti ta' link travel. Nana, iserra ħafna fuq iż-żmien tal-vjaġġar u l-destinazzjoni. U allura aħna isna li dana qegħdin Naraw bħala element ta' data li tiġi trasferit u dana jista' jfisser li dawn il-konsumaturi li attualment iserħu fuq din id-definizzjoni ta' trasferiment tad data mhux ħajkunu qegħdin jirċievu l-istess protezzjoni li qegħdin jirċievu bħalissa u din bla dubju mhix l-intenzjoni tagħna naħseb li jkun sew li nerġgħu niddiskutu dan l-aspett sabiex ċertu informazzjoni, speċjalment dwar il-kuntatt, informazzjoni ta' kuntatt ikunu ċari, ħalli naċċertaw illi livell ta' protezzjoni ma jonqos minn dak li huwa attwalment. Fuq premessa 17 aħna tagħna l-istess riservi illi għandhom l-aldi dwar il-percentaċ għas servizzi anċillari. Jiena ma ninsabx konvinta li 25% huwa qoli biżejjed biex jissejjaħ konsiderevoli u għalhekk jiena nitlob li konna 35% forsi tkun xi ħaġa li nistgħu nikkonsidrawha din biex tiżdied, speċjalment għaliex l alde u l-ħodor talbu għal 40% fuq dan il-punt għalhekk forsi nistgħu nsibu xi tip ta' kompromess. Jiena nixtaq ħan semmi id-dritt ta' tirar ma sala danna ġir tirat jiena kontenta li dana jista' jiġi solvut qabel ma niġu biex nivvotaw fuq il-kompromess numru fuq il-permessa numru 10, kompromess numru 10 nimniex konvinta Anki dwar l-arranġament tal-akkomodazzjoni naħseb li test attwali mhuwiex fi dritt mal regolamenti ta' drittijiet tal-passiġġiera u jista' jkollok iktar piżijiet fuq l-organizzaturi milli huwa tassew moħtiex f'dawn iċ-ċirkustanzi fejn minn natura proprja tagħhom mhuwiex fil-kontroll tagħhom. Jiena minix kont favur l-emenda orali numru wieħed laqas għax danna laqas huwa eh, f'konformità ma' drittijiet tal-passiġġieri l-organizzaturi m'għandhomx ikunu soġġetti għal regoli iktar limitattivi mill-fornitur ta' trasport dak li għandu x'jaqsam ma' problemi ta' trasport. Fuq il-kompromess numru 14 id nużaw il-kelma immedjata hawnhekk għal rifużjoni u minix konvinta li dana fil-fatt huwa daqshekk xira, speċjalment forsi jdu neħħu il-frażi established in the territory għax dana jista' jwassal biex in-negozji jitilqu mill-post fejn issir l-attività ewlenija tagħhom u laqas ma nixtieq li nispiċċaw inkunu ta' peace fuq il-negozjati u innaqsu fl-istess ħin il-protezzjoni tal-konsumatur. Kena proposta soċjalisti fl-aħħar laqgħa dwar artikli 98 li dan ma naqbilx magħhom għax naħseb illi ħajwaslu għal aktar peace ma naħsibx li huma prattiċi fil- u laqas ħajspiċaw naqsu prezzijiet dawk iċ-ċirkustanzi. Ovvjament nifhem li kompromess huwa kompromess, kulħadd irid iċedi xi ħaġa imma u kulħadd għandu linja ħamra u priorità fl-istess waqt. Imma qed nipprova hawnhekk għall aħħar darba nikkonvinċikom illi għal inqas nilħu xiqbil fuq il-persentaġġi. Il-kwistjoni ta' drittar tirar tiġa solvenija. Issa il-persentaġġi u id-dati irridu nagħmluha ċara illi aħna bl-ebda mod maħna qegħdin innaqsu il-livell ta' protezzjoni lill-konsumaturi. Grazzi. Good. Anybody else want to... Għam uh, li membri oħra, Signora Styler, kieġbuk. Thank you, um, Mr. Chairman. Grazzi, President. Naħseb illi ħaġa tajba li għanna din l-opportunità biex nirringrazzjaw li rapporter u li shadows għax-xogħol li qegħdin jagħmlu. Jena tal li l-linked travel issa għandu li t-sajnija, naħseb li dina kiena daqxajn għarri għaw kol, u jisa qed timplika li din hija marbuta ma' xi ħadd b'diżabilità minflok marbuta mal l vjaġġar kollox inkluż aħna nilqgħu din ċarezza nilqgħu wkoll l-emenda li l-emendi li negozja s-sur kofferati f'artikli 8 u dissa naħseb dina għandna nilqgħuha u kontenta wkoll illi qegħdin aħna namlu iktar ċar eżattament min hu responsabbli. Dan importanti ħafna protezzjoni ta' konsumatur mistoqsija tal-aħħar għadha ħan nkun nivvotaw fuq dan. Nistensa si rapporter eżattament se jiġri wara ħajkun hemm ftejn taħt l-ewwel qari u jekk iva meta ħajsir dan u jekk le kif ħan iżguraw aħna illi din il-proposta tavvanza anki fil-parlament ġdid. Tajjeb wis, mandiġ dubi l istumar marja ħajkun għati diskuti dan u għed nara iġħadħar li jishtiq jitkellem naf li għadak tasal mana. Tasal fostna. Ah, għal punt li mess. Sawa, inti imnizzalu kol pala xadow għal dan il-punt ma iva għandek wis xtam. Xorta wahda għanna konna ħalluk titkellem kieku. Għan xaħtiħor li xtiqjat il-kontribut tijaw qabel ma nadja l-kommissjoni. Mela, jina minn ħatjeni nixtieq ngħid li għandna rapporter minn kumitat ta' trasport li qed jagħmel opinjoni taħt regola 49 nilqgħu li Sulebraski rapporter biex jingħaqad magħna u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll għandu opinjoni importanti mis-Sinjura Lettenberger sidnejnihom aħna t-tellju ma ma naħsibx rappreżentanti minn daw il-kumitati hawnhekk. Nisur Majer m'għandix dubju li għamil l-almu kollu tiegħu sabiex idaħħal l-opinjoni tagħhom f'dan f'din l-opinjoni nawnek hawnhekk ukoll. Aħna dejjem naħdmu bl-aktar mod miftuħ ma' komitati oħrajn. Nixtieq ngħaddi issa għas matijak Matjak biex jekk jogħġbu jikkummentanna fuq il-kompromessi illi nittamaw jaqbel perfettament magħhom imma nistennaw naraw. Grazzi President. Aħna bħala komissjoni nirringrazzjaw lir rapportew lir rapporter u l-membri kollha ta' dan il-Kumitat għax-xogħol kollu tagħhom fuq dan il-kompromess u ngħidilhom proset ukoll fuq ħafna mill-kompromessi illi rnexxielhom jilħu. Ovvjament għad baqana niflu għan faktar dettal uħut minnom imma jider ċara l l-inqas l-maġġoranza tagħhom dawn il-kompromessi ma viċin ħafna tal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni li ħagġa li għafna ġobna, Ovvjament u wkoll il-fatt li id-daħlu ċertu kjarifikċi u titjib u aġġustamenti fit-tekst. Hemm xi punti però fejn naraw illi il-proposti tagħkom qegħdin jitbedu mill-proposta oriġinali tal-Kommissjoni qed jitbedu bil-kbir. U għalek staqt nsemmijom daw punt wieħed importanti għalin għandhom xieqsmu ma' emenda numru 4. Din hija id-definizzjoni ta' l-arranġamenti ta' linked travel jew dawk assistiti li huma forsi sekondarji, imma l-importanti huwa il-kontenut. Jekk inqisu il-kriterji illi jiddefinixxu dina l-arranġamenti ta' eh, vjaġġar assistit, naraw li definizzjoni hija limitata ħafna teħtieġ it-trasferiment bażikament ta' data personali ġifieri l-isem tal-passiġġier kif ukoll jew anzi il-dettalji ta' kuntatt. Um, fil-prattika ma nafx li huma dawk il-każijiet illi ħajaqaw ta' din id-definizzjoni mħazba lura li jaf ma jkunx hemm ħafna vjaġġar assistit illi jaqa' taħt din id-definizzjoni nixtiequ li def U dan ovvjament ġib miegħu ċertu żvantaġġi għall konsumaturi Importanti għalina nifmu eżattament x'wassal il-Kumitat Imko għal din il-bidla għax dina ma kienet instemet fl-ebda diskussjoni oħra bħal l-opinjoni ta' Tran, fl-opinjoni ta' Tran per eżempju. Ma smajniex din. Ħaġa oħra għandha x'taqsam ma' emenda numru 7. Il-forma ta' kif informazzjoni prekontrattwali trid tingħata. Hawnhekk qegħdin naraw li hemm rekwiżit illi l-informazzjoni tingħata b'mod ta' mezz durabli durable medium. U irridu naraw illi fil każ per eżempju ta' tranzazzjonijiet online din l-informazzjoni tista' tingħata b'dan il-mod. Għax inti jekk tibbukja online l-organizzatur ħajkollu joqgħod jibat ħajibat lil konsumatur email bl-informazzjoni. U għalhekk ma nafx hekk forsi konsidrajtu x'dan l-aspett biżejjed. it tret punt id-devjazzjoni ħaġa id diskutejnija hija kwistjoni ta' responsabilità. Bħala Kommissjoni ninsabu konvinti li s-soluzzjoni li konna proponejna aħna ġifiri responsabilità tal-organizzaturi għal aqwa soluzzjoni. Rajna u koll iżda li jeżistu opinjonijiet differenti fuq dan il-punt u kien diffiċli fermi li naslu għal kompromess. Issa qed nipproponu għalhekk li tingħata ċertu flessibilità lill-Istati membri. Dan huwa punt li rridu nikkonsidraw aħna fil-Kummissjoni e kif javvanza dan il-fajl. Grazzi, President. Good, okay, well thank you very much. Grazzi ħafna. Ma jidher li għaw ħadd iktar li jixtieq jitkellem u ngħaddi għalhekk issa għal-rapporter biex ikun jista' jikkonkludi fuq il-punti li għadna kif smajna forsi xaffajt li jixtieq jgħidilna wkoll fuq il-votazzjoni ta' għada u l-mistoqsija ta' Sinjura Tardis għal xiġri wara il-votazzjoni. Aħna għadin nippruvaw li dana jiddaħħal taħt l-agenda ta' plenarja ta' marzu u jekk kollox imur sew fil-votazzjoni għada dina ħat iddaħħal fl-agenda tal-plenarju ta' Marzu. Kirchbox u rapporter. Ja, danke xun. <clears throat> Allen herzlichen Dank für Ihre. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna lil kulħadd għal kontribut tagħkom. Tassew jagħmel il-qalb nara kemm għandna aspetti komuni kemm kien hemm aspetti komuni fil-kummenti kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed. Ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-suq internu konsumaturi għandhom igawdu mill-istess drittijiet huma fejn huma, imma ovvjament wieħed irid iqis wkoll l-ispeċifiċitajiet tal-istati membri. U nasab li f'ħafna mill-kompromessi rnexxinna nagħmlu dan għandna ħafna aspetti komuni iżda fl-istess waqt l-istati membri xorta jinataw ċertu ammont ta' flessibilta dwar responsabilta per eżempju huwa l-organizzatur waħdu li huwa responsabli l-medjatur ukoll. kulħadd huwa responsabbli mis-servizzi illi jagħtu huma li joffru huma imma l-istati membri jistgħu iżommu ridni biex ngħidlek sabiex ikunu jistgħu jagħtu jekk iridu iktar protezzjoni lil konsumatur. Sur kofferati fil-fatt kemm ixi fid-direzzjoni tajba sur Schmidt minn għalde grazzi ħafna lilek semmejt inti emenda 17-40% għas servizzi anċillari. Dana joħodna kważi daqs is-servizzi ewlenin 50% jew iżjed. Ħaġa li ddiskutejnija din f'ħafna mid-diskussjonijiet tagħna fejn edna li s-servizzi ewlenin mhuwiex l-ammont imma il-raġuni għal vjaġġ per eżempju, tista' tgħid li inti trid tmur tara logħba futbol, avvenimenti, tmur it-teatru, dak jkun biss 15% tal-ammont totali għaliex l-akkomodazzjoni u t-titjira ħajkunu iktar olin. Jekk inti eh, raġuni għal fejħa ħadd ivvjaġġa hija propju dik il-logħba fitbol, allura dik għassir is-servizz ewlini għavolja biss 15% tal-pakkett. Ġifieri qegħdin ngħidu il-prezz u il raġuni għal vjaġġ. Is-Sinjura Rule semmiet mbagħad ukoll dawn is-servizzi anċillari l-istess ħaġa. Irridu naqblu fuq xi ħaġa 20%, 30%. Aħna konna bdejna inizjalment minn 3% sa 50%. 3% naħseb huwa ftit u 50% huwa żejjed u spiċċajna x'imkien fin-nofs allura 25% bħala kompromess pan-Ewropew. u ma naħsibx il ħajrna xinna nolew iżjed minnek il-vjaġġi għal finijiet ta' xogħol ma jaqax taħdan l-ambitu jekk dan huwa parti minn arranġament ġenerali. Jekk għandek inti professjonist, tabib u xinu il qiegħed jivvjaġġa huma xorta ħajkunu protetti mill-leġiżlazzjoni ma jaqgħux barra mill-protezzjoni għal konsumatur sempliciment għax għandhom professjoni għax huma tabib jew inġinier u x'inhu. Li provajna nagħmlu aħna kien illi jekk huwa vjaġġ għax-xogħol bħala parti minn pakkett jista' jaqa' taħtu imma jekk ħajvjaġġa finit ta' xogħol u jekk huwa persuna professjonista dak xorta għandu protezzjoni tal-konsumatur mod ieħor. Ħadd inkonsiderazzjoni wkoll il-perjodu ta' 24 sija kif intalab. Linked travel imbagħad, trasferiment tad-data, dawn huma affarijiet li jista' jkollhom definizzjoni negattiva u ngħidu illi kieku l-konsumaturi kellhom jingħataw ċertu għażliet, per eżempju promozzjoni, allura inti tista' tiddeċidi xista jingħata per eżempju il-clicking. Imma jekk għadna biss id-destinazzjoni u iż-żmien id-data mingħajr id-data personali dina ma taqax taħdin din id-direttiva. Jekk inti sejjer New York mill-ewwel ta' Lulju sas-seba ta' Lulju kull ma għandna huwa Majorka, skużawdi, mill-ewwel tal-Lulju sas-seba tal-Lulju, tista' tkun kulħadd Sempliċement għandek id-data u d-destinazzjoni. Iżda jekk xaġa ħaġa qed tiġi trasferita, jekk inti linked traveler, allura jrid ikollok iżjed minn hekk, jrid ikollok iżjed informazzjoni, trid tkun tajt li jiena it-tali persuna sejjer fit-tali post, fit-tali data, eccetera. Imbagħad fuq ir-refużjoni. Jekk ħanajdu rifużjoni immedjata is-servizzi legali u l-avukati lingwistiċi jistgħu jsibu termini oħrajn. Ġifi qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar illi il-flus jiġu ikunem rifużjoni tal-flus bla dewmin, mux bil-fors immedjatament dak il-ħin stess jew l-għada, nistgħu nibqgħu nargumentaw fuq eh, l-aġġettiv imma li qegħdin ngħidu hemmhekk huwa illi mingħajr dewmien. Għadda ħajkonna l-votazzjoni fil-kumitat u mbagħad dan id-dossier ħajaddi għal plenarja ta' Marsu l-votazzjoni hemmhekk il-Presidenza Griga mhix lesta li tiddiskuti dan is-suġġett U għalek ma tanċem ċans illi naslu għal riżultat qabel il-presidenza tagħhom. M'għandniex ċans biżejjed biex nidħlu fit trialogu mal-presidenza f'April. Il-Parlament il-ġdid ħajkollu ikompli minn fejn ħallu aħna. Però mhux ħajkun qed jibda mill-bidu, mix-xejn, aħna ma nixtiqux li ikunem nuqqas ta' kontinuità. Il-Parlament jerġa' jibda vera jerġa' jibda ċiklu imma ikkompli minn fejn ħallejna. Il-komitati l-oħra trasport u l-affarijiet legali dawn huma wkoll resqu l-opinjoni tagħhom. U anki fuq il-lista tal-votazzjoni. Kommissjoni mandiġ dubju li aħna ħankomplu għaddejjien bid-diskussjonijiet tagħna f'Marzu ħanitkellmu fuq id-definizzjonijiet ukoll aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' link travel. Għamilna ħafna xogħol ikollna ngħidu għadin, iżda ħafna drabi. Anki mail tista' titqis bħala mezz permanenti, bħala format permanenti. L-internet u xinu e-mail huwa l-iktar mezz eh, rapidu biex tibat informazzjoni, inti tibat l-informazzjoni b'mod elettroniku mbagħad min irid jista' jistampa. Kien hemm ukoll il-kwistjoni tar-responsabilità. Aħna bażikament wasalna kompromess fejn ngħidu illi huwa l-organizzatur għal li vjaġġar kollox inkluż u fil-każ ta' link travel huwa persuna involut fil-linking. l-istati membri jista' jkollhom l-interlokuturi anke għal konsumaturi f'dan iwassal biex iżid il-livell ta' protezzjoni għal konsumatur. Aħna ma nista' naqsu l-livell ta' protezzjoni żgur. Grazzi ħafna President naddu għada l-votazzjoni. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Mr. Grazzi ħafna, Sur Majer. Grazzi tal-li mexxejt il-xogħol tiegħek, xogħol dettaljat importanti, grazzi tal-li għarraft il-kumitat. Il Lajdut mill-Presidenza Griega u man il-Kunsel mux lesti jiddiskuti dan il-punt maħna, jġifiri rapport għana saċertu punt li nittamaw jiġi adottat minn maġġoranza sostanzjali mill-sessjoni plenarja ikollu rwol importanti x'jaqdi jkun ta' kontributu niżguraw li l-Kunsill jieħu dan bis-serjetà. Naħseb li l-Presidenza Taljana għandha l-ambizzjonijiet biex jippruvaw insibu pożizzjoni komuni u mbagħad dawk li ħajjeħdu l-mandat warajna ikomplu fuq ix-xogħol tagħna nittamaw. Naħseb illi għamilna kontribut siwi tajjeb tip għal proposta u nħares il-qoddim l-ewwel net tal-votazzjoni għada u mbagħad naħdmu biħġarna biex niżguraw li konna opportunità tajba nel dibattu dan f'Marzu. Għaliex dan huwa dokument ta' profil oli, dokument importanti ħafna l-konsumaturi u negozji kollha valuti li jħarsu il-konsumaturi u l-klijenti tagħhom. Xi ħaġa li ċertament ser tkun ta' kontribut li nistgħu nagħtu aħna. Grazzi ħafna l kulħadd. Tajjeb, naddu minnu fih għall-aħħar punt tagħna għal wara l-offsenar fuq l-aġenda tagħna li nikkonsidraw l-opinjoni tagħna għal Kumitat Ekon tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fuq il-proposta mill-Kummissjoni għal regolament dwar it-tariffi tal-interkambju għat transazzjonijiet ta' pagamenti bbażati fuq karti ta' debitu jew ta' kreditu. Is-sur Bilan huwa rapporter qiegħed preżenti, is-sur Borisov ma nafx hux taw, forsi xi ħadd mill-PPE jirrappreżenta l-grupp, is-sur Majer naħseb fidejk. U xek, inti ħadd titkellem fisem is-sur Borisov tajjeb wisq, u mbagħad il-Viċi Presidenti Sinjura Varmjo taħdem qatt ieħor dawn fisem il-Soċjalisti, Sinjura Ruleraw, is-sur Schmidt qiegħed hawn u stess ukoll bħala shadow rapporter għad din il-proposta Is-Sinjur De Jong jataw ukoll għal din il-proposta u kuntent nilqa l-Sur Weizenbeck mill-ġdejt naħseb li taħt titkellem fissam il-Kummissjoni u xek. Tajja wis. Grazzi u merħba mill-ġdejt. Minajr aktar domin Naddi l-mikrofonu s-sur Bilan biex jiprezenta l-emendi ta' kompromess tijaw nfakkarkom li sen nivvotaw fuq dan il-rapport għada u koll. Unfakkar il dawk li ma kienux hawn qabel li qbilna bidla fl-ordni tal-votazzjoni ġifiri il-rapport ta' Surbilan ħnivotaw qabel il-rapport Majer u mux bil-kontra. Is-Sinjura Verno taqbel miħaj u xek. Korret dak li għed. Right, okay, sorry, we're just making sure that... Skużawni, Britt niċċerta li sinja Verno tkun prezenti, tajja kwis. Sur bila nissa, L-emendi ta' kompromess. Naddilek il-mikrofonu. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, spotkanie. Grazie, president. Il-laqa ta' Shadow Rapporters li jaħdmu fuq dan rapport kienet laqa li seħħet il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu. Għaddu sem rappreżentanti tal-gruppi politiċi kollha. Nista' ngħidilkom li kellna laqa li taqlit ħafna frott. ħadna ħafna mid-deċiżjonijiet fir rigward l-emendi ta' kompromess u vera kontent ta' dan ir-riżultat. Hemm ftehim bejn il-gruppi politiċi fir rigward id-definizzjoni korretta ta' tranzazzjonijiet ta' debitu u ta' kreditu fir rigward il-karti ta' pagament u fl-imkien mal-gruppi l-oħra ridna nisħu il-prinċipji minimi li muma ta' armonizzazzjoni li fuq ambat hija Għam sejjes il regolament kollu kemm hu. Fl-artikolu naraw li hemm sensiela tal-kunċetti tal-artikolu 14 li huma mniżlin bil-possibilità li l-istati membri jagħmlu varjazzjoni fir-rigward il- commissions inkonklużi fil-test. Mbatt ressaqna l-skadenza minn erba snin għal sentejn, nafu l-suq tal-pagamenti dinamiku ħafna l-koll naqblu illi jista' jkun hemm diffikultà fir-rigward il-żmien biex dak li jkun ikun jista' jevalwa l-affarijiet berreqqa wara li jkun għadda ħafna snin, ġifri aħjar flok erba' snin ngħaddu għal perjodu ta' sentejn. Il-Kummissjoni trid qis kif jaħdmu l-affarijiet fil-prattika. Il-Kummissjoni trid tivverifika wkoll l-iżvilupp tas-suq, trid tivverifika jekk hemmx xkil għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni. Anke fir-rigward l-aspett tal-transazzjonijiet fuq ta' tliet partijiet il-periodu ta' tranzizjoni importanti u koll li nisqu fuqu u li fdlenna huma l-proposti li saru minnaħa tal-Kummissjoni. Kien hemm differenzi minnaħa tal-gruppi politiċi imma l-maġġor parti tal-gruppi politiċi minnaħa tagħhom kienu mixjin fid-direzzjoni għal proposta inizjali tal-Kommissjoni fir rigward il-periodu ta' tranzizzjoni ta' żmien aħna nixtiequ naqduhom anke f'dak li għandu x'jaqsam tranzazzjonijiet transkonfinali u dawk it-tranzazzjonijiet nazzjonali. Kien hemm ukoll xogħol fuq l-introduzzjoni ta' kwantitajiet fissi għal mikropagamenti u skonti għandu jkun hemm soluzzjoni li tinstab għal pagamenti żar u l-pagamenti ta' ammonti żar biex bekk inkopru l-ispejjeż reali li jaffaċċaw il-negozji tagħna. Però nħoss li hemm ftit żmien wisq biex wieħed ikun jista' jevalwa x'inhuma l-effetti konkreti ta' din il-proposta, proposta nfassna mill-Onorevoli De Jong. Forsi m'hemmx dissibilità min naħa tal-gruppi politiċi kollha biex jilqaw din il-proposta tas Sur De Jong u forsi rridu nirreflettu ftit jekk dan jekk din il-proposta u s-ser tiswinna kontra l-anijiet li aħna nixtiequ nilħqu. Jiġifieri minn flok tixxekkel il-pagamenti bil-karta ta' kreditu jew inkella ma tkunx ta' inċentiv biex dak li kun jaċċetta l-pagamenti bil-karta ta' kreditu. Minħatan ħana nixtiequ nistimolaw is-suq ta' sistemi ta' pagament permezz tal-karti ta' debitu jew ta' kreditu. Barra minn hekk irridu nqisu wkoll l-aspett transkonfinali. Pereżempju jekk jiena nuża karta Pollakka fil-Belġu ser tkun il-perċentwal li ħajġi applikat bħala tariffa. Kemm se neħel? U anke rridu niddefinixxu b'mod aktar preċiż xi tfisser mikropagament. Mikropagament fl-Iżvezja pereżempju jkun differenti meta mqabbel ma' mikropagament fil-Bulgarija. Għallek jiena nħoss li dan din hija problema tant komplikata li skonti għanna nindirizzaw dan ix-xogħol għal kumitat ewlieni fuq dan ir-rapport li f'dan il-każ huwa l-Kumitat Ekon qed joħossib dan ix-xogħol. Il-kwistjoni qed tiġi meqjusa skont l-argumentazzjonijiet tal-kollegi li ħanisimgħu wkoll matul din id-diskussjoni llum li lin minn dak li hemm fl-emendi ta' kompromess. Dan kollox minn ħatijaj ma' xoll li ħanvotaw għalli għada. Grazzi li kollegi kollha li ħadu sem, shadow rapporters, fost l-oħrajn, għal kollaborazzjoni tagħhom. Nirringrazzja mod partikolari l rappreżentanti tas segretarjat tal-Kumitat tagħna. Grazzi. Good, thank you. Tajja wisq, grazzi ħafna. Issa nagħtu widen lill-gruppi politiċi x'jaħsbu fuq dawn il-kompromessi li prezentajt L-ewwel l-Onorevoli Majer fisem il-PPE. Ja, <clears throat> dankeschön. Grazzi ħafna. Permettu li ngħid illi nixtieq nitkellem fisem is-Sur Borisov, ġifir meta ngħid jiena nixtieq qed sur Borisov jixtieq. Nirringrazzja l-Sur Bilan u l-kollegi kollha li ħadu sem għal dan ir-rapport u l-kooperazzjoni tagħhom. Naħseb li ksibna emendi ta' kompromess tajbin. Għal daqstend bħala xedo rapporter tal-PPE jiena nappoġġa l-kompromessi wieħed u tnejn fuq definizzjoni ta' karti transazzjoni ta' karti ta' debitu ta' kreditu. Kompromess li fuq definizzjoni ta' karta ta' pagament dan il-terminu ntuża bosta drabi fil-proposta tal-Kommissjoni u jiena naqbel li dan għandu jiġi definit biex ikun hemm iktar ċarezza. Nappoġġa wkoll kompromess numru 4 fejn ikun hemm sentejn wara tħul fis-seħħ ta' dan il-regolament il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport ta' implementazzjoni. Nittamina li dan il periodu jkun bizzejed biex bekk ir-regolament ikun jista' jagħti l-frott. fil rigward il-limiti massimi fuq it-tariffi ta' interkambju, kompromess numru 5, li kienet il-kwistjoni l-aktar problematika, aħna qbinna fuq 0.2% għal-karti ta' debitu u 0.3% għal-karti ta' kreditu. Jiena nħoss li l-perjodu ta' sena waħda biex napplikaw dawn il-limiti massimi għal pagamenti kollha ta' karti transkonfinali ta' transazzjoni transkonfinali kun liktar wieħed xira u ma jikkonfondix il-partijiet interessanti nafodġa kompromess bżieda partikolari mis-sur Dejang biex ninkludu dispozizjoniet għal mikropagamenti fejn dak li jkun ikun jista' jagħmel miżata minima għal dawk it-tranzazzjonijiet li jsiru bil-karti ta' debitu u karti ta' kreditu. Fl-aħħar nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal limitazzjoni fuq il-regola biex jiġu narati l-karti kollha li hija proposta tal-Kummissjoni il-negozjanti kollom il-possibilità li jaċċettaw il-karti ta' pagamenti li kollom l-istess miżata jew tariffa tal-interkambju u jirrifjutaw oħrajn. Iżda ġala darba namlu regolamentazzjoni ta' tariffi tal-interkambju tal-karti ta' debitu u l-karti ta' kreditu u l-karti kummerċjali namlu limiti massimu għal din regola biex jiġu narati il-karti kollha din ir-regola ma tapplikax aktar ma tantx iktar sens. Barra minn hekk Biex inkolna iktar ċertezza, irridu naraw jekk il-karta tiġi xaċċettata jew le li ovvjament tiskoraġġi xil dak li jkun iħallas bil-karta tal-kreditu jew ta' debitu u dan imur kontra lan ta' dan ir-regolament. Għalhekk kollegi nistedinkom il-koll biex tivvutaw għal amenda tiegħi 80-80 li tħassar il-regola biex jiġu onorati il-karti kollha. Grazzi tal-attenzjoni. Attention. Uh, that's also from my. Grazie tal-attenzjoni, din tapplika anke minna ħatijaj, mux ta' Sur Borisov bis. For a um, very clear report from Mr. Tajjeb, jajte President, grazzi tal-li rappresentajte Sur Borisov, ċar ħafna, issa, il-Senjura Verġa. Grazzi ħafna, President. Ma tantx kellna problemi fuq din l-opinjoni mod ġenerali, għalek għalhekk nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Bilan grazzi tal-approċ kostruttiv li adotta u suġġerixxa kompromessi li kollox ma kollox stajna naċċettawhom bħala gruppi politiċi il-kol kemm aħna. Għalhekk kontenti bl-emendi li ċaraw l-affarijiet u l-istruttura li huwa spjega u jħalli iktar żmien biex l-istati membri kun jistgħu jimplementaw it-test. Kuntenta wkoll il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna tevalwa din is-sitwazzjoni ta' dawn sistemi ta' tliet partijiet fejn ċertu każijiet naraw li ikun hemm tariffi minn taħt u dawn jirrappreżentaw ammonti konsiderevoli. Nħeġġeġ il-kollegi jappoġġaw emendi mill grupp tiegħi li jiena nħoss huma ta' valur miżju tat-test. Biex bekk dan ma jkunx limitat biss għal flussi ta' flus kontanti bejn il-banek imma ikun hemm effett reali għal beħ bl-imnut u anke għal-konsumatur. Għal daqstant, inħedġiġkom biex tevvotaw favur l-emenda 79 biex bekk il-bankiera jerfa fuq spallejhom il-miżati u tariffi u kunem tnaqis għal-konsumaturi u anke l-emendi 74, 75 u 78 biex ikun hemm iktar informazzjoni dwar għal-konsumaturi għal mizati kollha għal kull karta ta' kreditu jew ta' debitu kif huwa spjegat mill-bank u aċċettat mill bejjiħa Biex nikonkludi, naħseb li kollox ma kollox għanna input pozittiv, anke jekk personalment xtaqt li konnektar flessibilità l-istati membri biex jistabilixxu huma limiti massimi li huma għal karti ta' debitu biex bekk inqisu aħjar is-sitwazzjoni tas-suq f'kull stat membru. Biex bekk dan ma jkollux effett fuq l-ispejjeż transkonfinali. Naħseb li ħdimna xorta waħda tajjeb ħafna mhux biss ir-rapporter imma anke shadow rapporters kollha ħdimna tajjeb bi spirtu Ewropew kollu ngħid. U grazzi lill kummissjoni għax-xogħol tagħha. Grazzi. Is-Sur Schmidt. Grazzi President. Grazzi l-rapporter Sur Bilan. Naħseb li jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna u nista' nappoġġah. L-emendi kollha ta' kompromess nista' nappoġġhom. Iżda jkolli nibda billi ngħid illi dan jista' jidher bħala biċċa leġiżlazzjoni faċli, imma lija mhijiex faċli, jiena kont kontra dan mill-bidunet. Mhix faċli li tkun liberali illum il-ġurnata, imma jiena mhux favur limitu massimu bħala prinċipju, anzi naħseb li żball. Iżda issa naħseb illi għandna nagħmlu xi ħaġa u naf illi kenna bosta rakomendazzjonijiet mill-Parlament qabel iżda jkolli nammetti li jiena ma votajċ favorihom. Jiena ħsibt illi il-negozji setaw jadottaw l-affarijiet u jġibu ruhom. So, u xorta ħana nadotta dan l-approċ, forsi titkun daqxejn inġenwu biex tkun liberali. Dan nafu, iżda jiena favur sa' dawn l-emendi ta' kompromess u dan iħsieb u ġejti kritikat għal din il-bidla ma nista' nqaddej bitriq la problema ta' xejn. Naħseb irridu nagħmlu xi ħaġa. Il-bażi legali hija wieħed wieħed erba' dejjem tintuża għal affarijiet daqsxejn tapna ikolli ngħid imma f'dan il-każ hija aċċettabbli kollox ma kollox. U jekk rridu jkollna xi tip ta' suq waħdini tajjeb li jaħdem tajjeb, naħseb li rridu nagħmlu xi ħaġa. Anki l-Amerikani għamlu xi ħaġa dwar dan. U għaldaqstant dan huwa l-argument tiegħi isni qed ngħid li jiena nitlob li x-xorti tkun favorina u mbagħad naraw. Immek ħanimxi. Issa fir rigward il-mikropagamenti, Jiena naħseb li din hija kwistjoni li tqajmet s sur minn inti qed tgħid li aħna qegħdin tard wisq fuq din il-kwistjoni. Ma nafx nittama li le għaliex naħseb li din essenzjali u ddiskutejniha fil-laqgħa tagħna fi Strasburgu. Jien naħseb li s-sur De Jong għandu xi ħaġa tberren f'moħħu hemmhekk. L-idea hija li L-affarijiet qed jiżdiedu b'mod drammatiku, u jiskalaw u jekk aħna mhux se nagħmlu tajjeb għal dan u waqfuh u jiena ma toġobniex għalija naħseb li kulħadd għandu jkollu xi flus kontanti f'botu fl-aħħar mill-aħħar tal-ġurnata, imma l-affarijiet hekk qegħdin u jisna qed immorru lejn approċċ ta' mikropagamenti kważi għal kollox għal biċċa ċikkolata, għal gazzetti, eċetera. Ġifiri nittama sur bilan li konna kompromess li nistaw naqblu fuqu tafu dan, imma naħseb li importanti li nipruvaw niksbu xi tip ta' kunsens, xi tip ta' patt fir-rigward l-idea u l-inizjattivi li joħorġu mis-sur De Jong. Il-bqija grazzi ta' kollox. Grazzi. Grazzi tal-ispjegazzjoni ċara tiegħek u grazzi tal-li ħadd approċċ pragmatiku ħafna f'dan ir-rigward. Issa. L-Onorevoli Rule? Le? L-Onorevoli De Jong? Nik Grazzi ħafna President, jien ukoll nixtieq minn qalbi nirringrazzja l rapporter għaliex kellna laqgħa tajba ħafna fi Strasburgu u ta' prattikament fuq il-kompromessi kollha il-grupp tiegħi kuntent li appoġġhom. Jiena qajjimt kwistjoni li jiena preżentajt fil laqgħa tal-Shadow għalis Ole Schmidt għal ukoll li huwa qasam diffiċli u għandek ħafna interessi konflittwali. Waħda mill-interessi li jenna xtaqt niddefinixxi hija l-interess fuq medda twila ta' żmien tal-konsumaturi li jkollhom il-possibilità li jew jużaw karta maħruġa minn kumpanija Amerikana bħal Visa jew Mastercard ma tantx hemm wisq, ġifieri nista' nsemmi l-ismijiet li huma, imma jkollu l-għażla wkoll li ikollu karta Ewropea Għatem karti żgħar fl-Ewropa f'ċertu pajjiżi, f'ċertu stati membri li operaw mhux fl-istati membri kollha, per eżempju fl-Olanda il-sistema nazzjonali nxtrat minn Maestro u minn Mastercard u dan ifisser li l-għażla li qed ikonna bħala konsumaturi hija waħda żgħira ħafna u rridu nserħu fuq din is-sistema u nafdawa, speċjalment anke fir rigward il-pigamenti żgħar, il-mikropagamenti kif qed jissejħu hawnhekk. F'dan l-isfond jiena ħsibt illi jkun neċessarju li wieħed joqgħod attent għal din il-problema u forsi ma ndaħlux kollox b'mod preċiż, Oriġinarjament diġa kont iddaħħalt emenda li tispeċifika x'inhuma l-ammonti li tkun tista tħallas għal mikropagamenti għal kull pagament din ma tantxija popolari mal-bejjiħa tal-ħwienet u nafu li dan huwa punt jaħraq. Kena din id-diskussjoni fil-laqa ta' Shadow Reporters fejn ħallu l-affarijiet fidejn l-istati membri ma ħallu lok li dan ikun possibbli li jagħmluhom biex bekk il-karti iż-żar tal-pagamenti ikun iqpaw jeżistu u fuq medda twila ta' żmien fl-interess tal-konsumaturi li jkollhom din l-għażla u anki l-interess tal-ħwienet biex ikollhom iktar karti tal-pagamenti biex ikunu jistgħu jażlu huma li ma jaċċettaw u li ma le. Jien naħseb li il-mod kif huwa formulat dan it-test diġa kien hemm żewġ gruppi jappoġġawha u naħseb ikun ta' mertu u forsi minn tal-inqas jisħaq fuq il-problema għall-ekon u forsi aħjar nintu għadaxi attenzjoni. Il-bqija grazzi ta' kollox fuq din il-proposta. Thank you. Grazzi ta' sew. Grazzi nasib hawnhekk kenna idejat u proposti kostruttivi. Ma nafx hekk xaħati xi ħadd ieħor li jixtieq jikkontribwixxi għal din diskussjoni, Signora Styler. Grazzi ta' sew President u grazzi wkoll l-rapporter u l-shadow rapporters jiena naħseb li jina fil-fat ressaqt numru ta' amendi u kontenta ħafna li qed nara li l-rapport irid jappoġġa amenda li l-istati membri jkunu jistgħu jżommu jew jintroduċu limiti massimi permezz tal-leġislazzjoni nazzjonali u għalhekk kuntenta li qed nara appoġġ minn ta' rapporter, kuntenta wkoll li bosta mill-amendi tiegħi ġew aċċettati u tabilħaq din qawwi li qalbi għaliex Ta' bilħaq din hija kwistjoni komplessa ħafna wa ħafna nies u qasam fejn meta nibdew nitkellmu dwar dan l-interkambju naraw fejn in-nies ma jkollhomx daqshekk involviment. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ma jkunux jafu fuq xi jitkellmu jkunx dwar pagamenti bażati fuq kards jew inkella affarijiet oħra u allura dak kien suġġett ta' interess ħafna ta' interess kbir għalhekk nixtieq ningrazzja lir rapporter u x'taqna mill-mistoqsija il-Kumitat Ikon u għal-Kumitat Mexxej, vera, pero kif ħa nidġildu għal ċertu affarijiet li aħna għanna f'dan il-rapport. Jina naf li Sur Schmidt jinsa l il-Kumitat tal-Ikon, jina sostituta u kol, pero naħseb li xi drabi ix-xogħol tagħna fiħdan dan il-kumitat meta jaddi fidejn il-kumitat mexxej jintilef u l-aspett tal-konsumatur huwa xi ħaġa li aħna rridu nżommu nħarsu għalhekk nixtieq nirrazzja lir rapporter u nixtieq nitolbok kif nistgħu nmexxu dan jaħsib il-qudiem. Grazzi. Iva, grazzi tassew, jien nasab li dan huwa punt tajjeb u rridu nassikuraw li Sur Bila jkun disponibbli biex jipromuovi l-amendi tagħna kif iħdan il-Kumitat tal-Ikon irridu naraw ser ikunu l-arranġamenti formali jien naħseb għandhom ikunu għandna nkunu mistiedna, insi sansiru nafu però. Nixin ringrazzjakom għal din diskussjoni Jina jidir li dinija proposta importanti ħafna li tajb li meċu għal uddim. u kif fakritna tajb il-kommissjoni fl-ewwel għatana ta' bilħaq din kienet kwistjoni li la pendenti u issa wasal il-ħin li neħdu azzjoni fuqa. Tfakkarni daqsxejn dwar il-kwistjoni li kellna dwar il-roaming tal-telefoni ċellulari fej kellna situazzjoni simili f'ħafna nis kienu skomdi biex jaslu fuq miżati b'limiti massimi. Kien hemm il-kwistjoni wkoll ta' Sur Schmidt li bħalissa mhux qed jismani. Wala kiena naħseb li qed ninaraw il-suq jaħdem fuq il-kwissjoni ta' roaming u rigward it-telefoni ċellulari. Issa kif dan l-affarijiet, kif li jivolvu dawn l-affarijiet u aħna kif ħanħarsu dawn kollu, ovvjament e- e- e- fidejn il-futur. Issa nara il-nat il-kelma l-Komissjoni bat nagħti l-kelma l-Onorevoli Bilan. Iva, grazzi tassew, grazzi tassew għal laqat kostruttiv li aħna kellna l-kol ma'kom hawnhekk. Jiena nista' nkun konċiża li fuq kollox aħna nilqaw l-amendi forsi fuq żewġ punti u punt li għadu għiftajm Mr. Schmidt rigward il-periodu transitorju aħna nħossu li xaktar din ser tkun soluzzjoni għal numru ta' kommenti li tqajmu, u partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' diffikultajt mistennija rigward eh, l-akwajn transkonfinali. U din soluzzjoni li tista' tkun possibbli naħa tal-Kummissjoni aħna dejjem ħsibna li jekk it-tranzizzjoni ssir f'daqqa m'għandix tieħu ħafna ħin u fil-fatt aħna kellna f'moħħna sitt xhur sabiex bekk inkun nistgħu niġġustifikaw li acquiring transkonfina li jasta jkun possibbli wara xarrejn. U għalhekk sena huwa perjodu pjuttost twil, anke meta nikkonsidraw il-fatt li meta nħarsu lejn impenji oħra taħt il-regoli ta' kompetittività, tranzizzjoni tkun tista' ssir aktar malajr, madana kollu xorta kompromess u għalhekk anki soluzzjoni. Mbagħad dak li għandu ma' mal kwistjoni li għadha miftuħa rigward il-pagamenti, mikropagamenti, hawnhekk aħna nistgħu ngħidu li nistgħu nifmu l-ħsieb ta' surbila dwar kif wieħed jiddefinixxi l-mikropagamenti. Forsi interpretazzjoni tista' tkun proposta ta' amendament li ġiet imresqa fikon li tajt li jkun um, skema fissa u jkun um, miżata perċentwal tal mizata u bat il-liġi f'dak il-qasam tkun qiegħda ta' applika u bekk nevitaw eżattament x'inhu mikropagament dak il-kas aħna nistgħu naraw li ikun hemm tip ta' ammont minimu u l-ammont minimu li jkun qed jiġi propost ma jkunx baxx wis. Jekk aħna nqisu l-ekwivalent ta' pagament li jkun irid jiġi imħallas għal pagament ta' pereżempju 35 euro, ġifri kull pagament li eh, pagament baxx iwassal għal interkambju għal eh, li jkun jammonta l-ekwivalenza ta' 35 euro. Allora ma jkunx daqshekk baxx u aħna qed nisabu mħasba li fl-aħħar mill-aħħar dan jista' jmur kontra l-interessi tal-banek għaliex dan ifisser li ħafna bejja tal-ħwienet għal dawn l-ammonti żgħar eh, jippretendu li jiġu mħalsa kontanti. U din tista' tsaraf problema għal banjek. U dan huwa biss punt ta' biex nġelkom taħsbu tirriflettu dwar dan għadu punt miftuħ. U mbagħad għandna kwistjoni wkoll dwar l-ammonti minimi, jekk kollok ammonti minimi, dak il-każ irid ikollok ammonti massimi wkoll. Eh, dan huwa punt ġust Per esempio, għet jitħallas għal vjaċ għal aktar minn 1000 euro permezz tal-karta tal-kreditu, għet jista' jara li din hija bidla digitali għalix fl-ħar mill-ħar jista' jkun hemm limitu massimu li jista' jitħallas. Però ovvjament jiena nista' nieqaf hawnhekk, nħalli fidejkom u nixtieq nitkellem fuq punt ta' il-punt ta' Sur Schmidt. Aħna nistgħu nissimpatizzaw magħkom fih dan il digi kompetizzjoni għaliex aħna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 wara 20 sena ta' nfurzar ta' kompetizzjoni, id diġi kompetizzjoni ħasset li waxira li naddu regolamentazzjoni tal-prezzijiet u dan għaliex aħna ħassejna li jekk inħallu dan kollu fidej l-industrija biex jirregolaw il-prezzijiet dak il-każ dan ma jwassalx għal riżultati mixtieqa anki jekk ikun hemm deċiżjonijiet u deċiżjonijiet li tieħdu fuq il-kompetizzjoni. Jiġifieri hawnhekk aħna kellna nażlu eh, l-lanqas ħaġa li tista' tikkawża ħsara ser ikun hemm revizjoni reviżjoni minnħat tal-Kummissjoni wara ftit snin, aħna nafu li intom ukoll mexxejtu dan il-ħsieb il-qudiem, kontu ambizzjużi mill-perspettiva tagħna, però nista' ngħid li fil-opinjoni tagħna hija ħaġa tajba li nħarsu li l-iżviluppi fis-swieq u l-leġiżlazzjoni preżenti ser timxi wkoll il-qudiem b'regoli li qegħdin hemm biex jinċentivaw id-dħul fis-suq ta' imprendituri oħra u forsi il-kwistjoni tal-ħtiġa li nirregolaw il-prezzijiet forsi titnaqqas jekk dan kollu jaħdem mod effettiv. Grazzi. Grazzi tassew, grazzi għal dawk il-punti ċari u grazzi għal kommenti eh, li iqawu xol, iqawu għalpi xogħol tana wara kollox. Nati l-kelma sal-onorevoli Bilan għal-konklużjoni. Grazzi tassew, nixin ringrazzja għal daw kollha li ħadu sen f'din id-diskussjoni. L-unika kwistjoni pendenti hija l-amendament li tressaq mill-onorevoli De Jong. Kif qalet ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, dan għandu x'jaqsam mal-konsegwenzi li huma nfasla forsi mhux dawk li ħana nistgħu nħeġġu nistgħu nar irridu naraw jekk il-lej aħna jew inkelada filgħodu nkunu x'nistgħu nippreċiżaw dan il-punt, però ser naħdu bisħieħ. Sabiex nieħu dan il Il-ġimgħa li għaddiet il-ġimma jina rċevejt informazzjoni l-SND ma kienux les li appoġġaħ, pero tfadlilna ħin il-lejl il-lumar u anki forsi nkun nistaw insibu xi tip ta' soluzzjoni li wara kollox tikkuntenta il-gruppi kollha. Lili minn din il-kwistjoni nistanajt li l-kompromessi l-oħra u ma appoġġati minn maġġoranza wiesa tal-gruppi eh, politiċi na fil-fat kontent ħafna u għalhekk qed nistenna il riżultat tal-votazzjoni ta' għada. Grazzi. Grazzi tassew. Kif għattilkom aktar kmin aħna ser imbidlu l-ordni tal-votazzjoni għax is-sur e, eh, Bonjini kollu jitlaq u aħna ser ikonna l-ewwel punt wara iż-żewġ voti singoli fuq il-trialogi sabiex bekk dan ikun qarreb l-10 tajjeb għalikom u għalhekk jina ħerqan li jkollna lilkom kollha prezenti, u mbagħad il-kumitat tal-ikon ser jaddottaw dan kollu fil-20 ta' xar u jina perswas li s-sur Bilan ser ikun impenjat mal-kollegi mal tana fiħdan il-Komitat Igon sabiex bekk il-messagġ tana jasal un bat nkun nistaw naraw eżattament se tkun il-pozizjoni tana l-plenarja u naraw jekk il-pozizjoni tana jekk ser tkun riflettata ta' l-amendi tana għalek nirringrazzjakom il-kol minn qalbi grazzi tal-li ġejtu għallaqa tal għalek aħna ser niltaqaw għada fil-ħodu fid-disa puntualment fid-disa fejn ser ikollna prezentazzjoni fuq il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni rigward il-ksur u sanzjoni dwar il-qasam doganali, prezentazzjoni minħat tal-Kummissjoni u l-impatt evalwazzjoni il-punt ser idum sal-10 u mbagħad ngħaddu għal punti pendenti li aħna diskutejna illum fuq il-pakkett ta' vjaġġi kollox inkluż u mbagħad għandna leġiżlazzjoni oħra importanti li rridu nivutaw fuq għada. Mbagħad ser ikun hemm punt ieħor fuq il-rapport ta' Sur Vitin Holsens. Għalek nittamil narakom il-koll għada, grazzi ta' sewta li ġejtu fosna u il-lejla tajba.